Ladies and gentlemen, welcome to the Internal Markets and Consumer Protection Committee for this. Signori, kom għal dan il-komitat tal-suq internu ħarsin tal-konsumatur li huwa smih fuq il-direttiva tal-armi tal nar u jien għandi l-unur illi kot maħtura mill-kollegi Pala rapporter. Nil-għaw il-panelists il-li huma fosna mill-Belġu, mill-Italja, mir u anki pajizi oħrajn li ġabu maħom għarfin espert kbir ħafna. Aħna publikajna dokument xi ġimatilu li tlabna il-feedback fuq ħafna kustjonijiet tekniċi u nkont kont impressionata ferm bil-mont ta' feedback illi aħna kellna. Bahda mill-għanijiet kienet illi nisimaw fuq l-aspetti tekniċi. Għalix il-proposta l-Komissjoni ma kellomx affett fuq il-valwazzjoni ta' impatt. Iġifiri ta' Komissjoni ġifar kienx possibli illi naraw mm, xib ta' konsegwenzi mhux intenzjonati kien hemm għaliex ma kienx hemm valwazzjoni ta' impatt. Li sar, allura nitama li l-esperti tagħna jkunu jistgħu jwissuna fuq xi konsegwenzi tal-lingwaġġ li għandna fil-proposta tal-Kummissjoni u anki jgħinu lilna biex naraw kif insibu approċċi differenti u minn diġà Il-laqa hija web streamed. Naf kien hemm kellu xi problemi li jidħlu fil-link tal-web stream dal-għodu. Għadni kif battilkom tweet tal-link U issa supposta tkun ukoll id-direzzjonijiet ta' kif għandkom tagħmlu ħan fuq Facebook ukoll għalli jista' jkun biex kważi ma jkollux problemi biex jidħol. Issa, l-ewwel kellim Sur Philip Noble, membru tal-Kumitat tal-Armi tan-Nar, illi huwa stabbili taħt id-direttiva, kif nafu aħna kellna direttiva għal 25 sena issa u s-sor Filip Nobles huwa il-membru Franċiż tal-Komitat u ser jitkellem għal ħames minuti. Ikerbuk. Grazzi. Sinjuri. Palissa jena qed immexxi taqsima fuq l-armi esplosivi u l-lat ġudizzjarju u l-lat ta' ħsara li jistgħu jagħmlu u nistaw nagħmlu kol reviżjoni ta' direttiva u għaliex għandna bżonn reviżjoni. Minn minħabba li kważi fil-każijiet kollha arma hija illegali għandha bil-fors kellha b'xi mod tiġi minn eh, channels legali. Diġiet fabrikata b'xi mod non legalment, ġiet mibjuha mod legali, u mbagħad darba osfot. Allura li konna direttiva illi titkellem fuq il-armi tan-nar illegali u li t-fokka kol fuq il-lat legali taħħom u importanti. Għaliex u kol, għax eh, mill-96 aħna ġertifikajna għatta files illi kienu fuq uh, il-armi neutralizzati, neutri. Ma kunux perikoluti. Kellhom interpretazzjonijiet differenti. U kellhom effetti ta' neutralizzazzjoni li kienet saret biex mod semplifikat ħafna eh, biex kħat jinterpreta fl-istess mod, allura kienem eh, traffigar taħħom li ġi organizzat, għax kien kar faċli, u kien iktar faċli jirri militarizzawa minnħam bat bi konsekwenzi ġammatiċi li rajna l-lum. l ma l-esperti tal-armi tan-nar, dawn edin jifukaw fuq dan il-dossier ta' grupp ta' ħidma, fuq il-fajżuri delegali, u aħna eh, legalment u ukoll eh, ressaqna u koll tkellimna mal-JHA u s-suq intern, kubżata su intern, fil-2009 fajli li jider kien jider importanti ferm ni kena bżon nikorreġuh. Bara minnek fuq ix dan il-xol ta' neutralizzazzjoni tal-armi, edna li aħna rridu kol foko fuq ċertu armi li eh, jifoka fuq fil-regolament. Imma attentati ta' Parigi f'jannar u novembru eh, kixfu dawn il-fajl u li jista reġaw tataw importanza u nitamaw nħarġu soluzzjoni minnhom. Mela, cold weapons, dawn il-kim sejħin, dawn li kim sejħin cold weapons, aħ ah, dawn issa, għamin għatjieti dawn idu naħru għan pala oġġetti, mux armi. Pero hemm files eh, regolamentari, regolamentazzjoni li jeżistu fuq l-ideja illi jidher li huwa essenzjali. X'inhu ma dawn il-kompożizzjonijiet essenzjali? X'inhu l-marbut bejn il-kompożizzjoni u l parti legali ta' tekst fejn ġili l-istess tekst u ma klasifikati fl-istess element. Xini, xini white arm u e, jekk aħna nqisu il term brokerage xiridu ngħidu biha. Allura dan jiffaċilita illi traffikar isir u minħabba l-aggregazzjoni ta' dawn l-elementi kollha. Issa, din fuq definizzjoni. Barra minn hekk, għandek il-bżon illi intajbu traċabilta tal-armi u traċabilta tal-armi fi trasferment intra-Ewropew. Illa għaliex għaliex. Qed nittilfu traċabilta. Għanna ftehim prealabli għal-pajjiż destinatarju. No permessa ta' trasferment mill-pajjiż il fej qed jinxtara għal pajjiż suppost fejn jitlaq u dawn id dokument jinżammew mill-operatur. Imma l-autoritajiet pubbliċi ma jafux eżatt minn mindu jtisir it-trasferiment li ma għalma qed tiġi trasferita jekk l-autorizzazzjoni fil fatina taċċalija għal xi dokumenti kollha jinżammu mill-operatur u għal-operatur nifsu illi jagħmel da trasferiment. Allura huwa importanti illi iskambi ta' informazzjoni fuq it-trasferiment intrakomunitarju ikun regolat, ikun imtejjeb għaliex aħna na fuq livell nazzjonali kull stat għandu fajl nazzjonali li jagħmel gruppi ta' dawn l-armi u tal-min għandu u sit tagħhom u mbagħad meta dan id batu minn pajt Ewropew għal dik il-traċabilità li tintilef u din jisfruttaw traffikanti illegali. U f'affasad l-element nixti nejdkom li l-direttiva falliment jew nuqqas hija l edifikazzjoni formali tal-arma għalfej għax qed ngħidu li hemm iġa illi il-produttur Jiet ikollu id-data ta' manifattura fuq u l-affarijiet bħal daw, imma mbagħad it-traċabilità ta' arma, l-identifikazzjoni formali ta' arma dan isir minn marka fuq għal model in-numru u l-kaliber, kalibru. U dawn mhux imniżnin dal-elementi fid-direttiva, mhux obbligu iffissat fid-direttiva. Bana minn hekk, eh, ma narmalaj kif eh, nistgħu nsemmu xi nuqqas hija iżama ta' data. Palissa e, żama ta' data ija ta' 20 sena li hija għasira wis. Kien hemm Mohammed Meral li e, uża armi ta' er, sena 44 u anki f'Londra minn 42 sa 57 iġifiri iżama ta' dejta importanti immens. U meta ngħid li dawn il- u huma importanti fi direttiva dan rajnijan fit tentati minn jannar ta' Fariġi eh, li huwa element li aħna kol naraw dan in-nuqqas imma ma sped drammatiku għaliex dawn l-armi li l-amu mhix white arms f'termini ta' direttiva jew ta' ġus maquda jew kella cold arms neutralizzati ġifiri dawn Eh, jistaw jiduru fil-spazju Ewropew u jippermettu illi jinqatlu n-nies u ma se dwar acoustic arms dawn dawn eh, din kullim kien issa madwar l europa u għallu għarridu naċċinu dwarom u koll. Huwa diffiċli inti tikklassifika ammunition eh, skont l-arma għaliex it-teta munizzjoni tista' tintuża fuq armi differenti. Allura, l idea li kellna hija li l-munizzjoni ma tibqax legali meta titlaq mill-proprjetà ta' dak li għandu l liċenzja għalihom. Ġifieri kifet, l-acoustic arms huma importanti dawk modifikati u kol armi modifikati huma importanti li għandhom jibqaw taħt il-kategorija ta' origi. Ma jistax ikun li l-armi li jistgħu jimmodifikati jiġi diklassifikati u mbagħad jintbatu barra minn pajjiż mod faċilitat para trasferiment u mbagħad jiġi modifikata wara modifikati wara. Dwar il bejta tal-armi fuq l-internet aħna nħossu il-li tikollok kollok awtorità professjonali illi t-verifika il kondizjoni legali tal-bejħ. Grazzi. Thank you. So what we're going to do or what the um Allora dak li ser nagħmlu huwa li ser nieħdu diskorsi ma tliet kelima li meta xi sitt minuti. Bata konna mistoqsija u tweġiba l 20 minuta. Aħna jridu kemm il mistoqsijiet kif ukoll tweġiba, jiġifieri. Mbagħad ikollna tieni grupp ta' kelliema għal xi 20 minuta, u mbagħad sessjoni oħra ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Jiġifieri jekk għandkom mistoqsija xejruli. Namlu lista, panna sa' lista. Sir Dr. Edward MP, tabib mill-Royal Armories Museum, uh, li għet jirrepresenta l-mużewijiet uh, Dr. MP. Jiena talbuni biex nitkellem fissan il mużawijiet u il- kollezzjonisti, jina nitkellem fissan u mużewijiet għal-Renju Unit, imma dan nasab applika anki f membri oħrajn. Itħassib u l-inni tagħna fost oħrajn u mal li se kollu fatta devastanti fuq eh, armi tan ta' kategorija għalja parti mill-wirt kulturali komuni tagħna li huwa wirt fiżiku tal-istorja tagħna u għajn ta' informazzjoni għal-ġejjieni. Għana wkoll għandna xi proposti dwar kif dawn il-problemi jistgħu jiġu evitati kif kif numa l-affarijiet palis aħna kontenti bid-direttiva ta' wieħed design seba u tminja u l-problema huma artikli tnej u artikli Sitta. Ewwel ned biex nibda b'artiklu sitta Dan huwa mill-direttiva oriġinali ta' direttiva dan huma il-partijiet fajtalix li qed taraw qudiemkom jekk ġobkom arawhom ftit aħna qed nipproponu li naħasruh dan. U minn flok illi konna din sentenza hawnhekk fejn il-kelma hawnhekk ewlenija hija deactivated. Dan ifisser fil-fatt illi id-deattivazzjoni ta' ta' uh, armi ta' kategorija għaf mużawijiet dejjem jekk qed li l-mużewijiet ikun jistgħu jibqgħu żambuhom billi jiġu inklużi fil-entitajiet ikunu inklużi l-aspetti kulturali u storiċi tal-armi u di mhix xi ħaġa li nistgħu ngħiduha biżgur. Tim xi ħaġa li ħwis jimporta mużawijiet jekk artiklu 2 paragrafu 2 għandu jinżamm illi fil-forma tal-2008 jgħid dan eh, darba ħrejn ħarsu lejn is-sezzjoni tipa grassa u italics u għallura qed nipproponu li nħassru l-aħħar sentenza f'artiklu 2 paragrafu 2 u nżommu eżenzjoni biss għal public authorities. Issa jekk għandek public authority li jżomm l-ambitu u sens ta' tekst oriġinali, ma nabdux ikun hemm problemi għalkemm dan ikollu jiġi appoġġat minn definizzjoni ta' xiridu ngħidu eżatt awtorità pubblika. Imma għal-artiklu 2 u 6 biex ikunu konsistenti ma' xulxin l-affarijiet pubbliċi li għandna f'artiklu 2 fej direttivu ma tapplikax, ma tistax tkun sinonima mal-entitajiet imma konċernata mal-aspetti kulturali u storiċi tal-armi li huma marbuta ma' artiklu 6 kif aħna nixtiequ u rridu nirranġaw għadi. Għalina però li għala u lini huwa li direttiva riveduta ma tistax eh, teħtieġ illi l-mużawijiet jagħmlu deattivazzjoni tal-armi ta' kategorija A eh, tagħhom għal raġunijiet l-għanet kulturali, għalix għan eh, arma jew pistola hija mm, eh, attiva, hija xi ħaġa innovattiva, hija xi ħaġa li turik x'inhu kulturalment distinta u jekk inti qed idea attiva inti qed tkun qed tbiċċira kważi tkun qed teqrida, inti tkun isek qed neħħi magna minn karozza storika mm, mm, jew minn eh, l-ingranaġġ ta' arloċ per eżempju Eh, u li mxu ħaġa li kiku ħat iġi tollerata f'kull eh, tip ta' eh, wirt kulturali storiku Per eżempju, se jwassal għal irda tal-dal-kas għamek, għamek ritrat, għet u dimna naw dan ritrat L-ewel arma li t-spara kontinuament fil dinja u li kellu impatt kbir jġobna jewle fuq istorja tad dinja. It-tieni eżempju hija prezentazzjoni submachine gun. presentation submachine gun li ta' Stalin l-ambassatur Ingliż tal-1993 li għandu ċertu assoċjazzjonijiet storiċi ta' importanza kbira. Tini għatta raġunijiet li ma' pratiċi id-deattivazzjoni serta ret għajn ta' informazzjoni li hija essenzjali ta' materjal bit jista' jqabbilha u jistudja li jista' juża għal anijiet forensiċi għal u uffiċjali ta' pulizija u dan huwa każ fir Unit fejn il-Royal Armories il-Mużew tiegħi huwa sorsa eh, partikolari għal ġita kontra terrorizmu u rajati. U il-Imperial War Museum u laqdiet differenti użawha bi fil investigazzjonijiet għandha xaqsmu pereżempju kwistjonijiet tal-gwerra fil-Irlanda ta' fuq, il-Tribunal tal-Gwerra tal-Bosnia u eh, eh, um, evenimenti oħrajn u għal din tista testudja il-teddit jew nuqqas ta' teddit eh, tar rigward ta' ċittadini minħabba armi ta' dan it-tip issa. Fuq il-periklu il-mużawijiet li għandhom dawn it-tip ta' armi għandhom miżuri stretti ħafna li jridu jsegwhom li fisser anki ġili kollok gwardji armati u aħna għandna per fil-Renju Unit standards ta' sikurtà l-maqbula mal-pulizija u għama biss dawk li taħsew jeħtieġu l-informazzjoni li huma permessi li jitlu jarawhom u aħna naċertu kollezzjonijiet nafu fejn huma, nafu ġnuma, nafu eh, fejn żomuhom. U l biex inti zom dawn il-punti ta' kategorija A inti għandek bżonn kategorizzazzjoni u anki licenzja għall-arm biex iżżomm arma tan-nar fil-mużew, li biex ħaġa li tista' taqbad u ġiba kif ġipu laħa Barra minn hekk aħna qatt ma smajna dwar mużew illi kellu eh, arma tanna ta' kategorija għal intilef li instelaq ma kienx hemm mebda rabta bejn it-terrorizmu u l-armi tan-nar li umma fil mużewijiet Barra minn hekk hemm diskriminazzjoni għaliex eh, hija xi ħaġa importanti li aħna għandna nilqgħu illi eh, semmu mużewijiet li mhumiex parti mistabilibet militari, militari illi mhux qegħdin jaqgħu taħt l-istess skrutinju u obbligi ta' sikurtà. ħafna mill-wiet li aħna mħazbin dwaru għalkemm mhux fir-Renju Unit huwa huma l-armi li huma fidejn privati, jekk il-proposti minn xu kif sejrin, da jekk ibqgħu sejrin mela dawn l-armi privati taħt kategorija A ħajkunu meqruda hija ta' sinifikanza ta' wirt importanti ħafna jekk inżammewx mod pubbliku jew privat x'imdaqqiet l-emenda tista' ta' eh, ma jekk jiet neċessità jekk ċittadin għandu jżomm l-arma jew le. X'tistgħu nagħmlu? Nidu ndaħlu artiklu 2 paragrafu 2 fil-forma oriġinali tiegħu li ħad preserva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 Thank you very much. And the second speaker is Dr. Maro Silvis. Grazie, mwessa għanna Dr. Maro Silvis, are mill Associazione Italjana tal-Manufattura tal-Armi għall-Sport u l-Munizzjoni. Għal dan il-għan. Grazie, grazie, signora Ċe. Mela prezentazzjoni ti ħan nispjega ftit il-perspettiva tal-industrija Għaddik dik li il din direttiva u nisħaq li din hija direttiva għal armi tan-nara għaċ-ċittadini u għalli aħna l-issa għanna laħja reġizazzjoni fuq l-armi tan-nar. Mela għan paġi rappresentat f-980 fruma u ta' 20 kumpanija taljana li tarraf NGOs fuq il livell ta' ekosop fuq il il-level ta' ġisma u daw l-isċja taljana li t-rapprezenta 28 tal-produzzjoni l-Europa u 50% ta' shotguns ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Nija nirprezenta l e Institut Ewropew ta' Armi u Kaċċa u l-Sport, li huwa assoċjazzjoni li minar liħ um, għabbaz li jed disabilita fl-1967 minn Assoċjazzjoni Nazjonali manifatturi tal-kaċċa u l-armi tan-nar għall-isport u u fuq minn elf kumpanija li nvolu fis-settur u 150 manifattur eh, produttur ta' dan l-armi tan-nar għal ċittadini Il-28 eh, produzzjoni ta' dan l-armi tan-nar għal ċittadini u masmati għal 2 miljon unit annualment 1800 civilian firearm u u produzzjoni ta' munizzjoni 200 distributur u 14.000 bejħib li minutu 300.000 kollezjonist l-Europa. Il-12 miljon ċittadin responsabli li jizom ma liġi u koll li nirrapprezentaw aħna u il- Dan l-sport jiġenera fuq minn 40 biljun ta' attività ekonomika annwali u dan jgħin biex joħloq fuq minn 80.000 xogħol. Il-leġislazzjoni Ewropea hija maqsuma fi tlet eh, direttiva, direttivi, wieħed disa seba' 2008 tiġi emendat 2008 u regolament 258 tal-2012 illi implementa artiklu 10 tal-UN Firearms Protocol. Mela dan ifisser illi l-Ewropa implementat bisħieħ il-UNFP. U il-mistoqsija s-sali għanna namlu hija li stati membri kollha implementaw leġislazzjoni tal-2008-2008 tal-lum il-ġurnata. Barra minnek, jenħarsu lejn immarkar tal-partijiet essenzjali. Artiklu 8 tal-protokoll finanzi tal-ġuż u ġi mwetta fej leġizzazzjoni Ewropea f'artiklu 4 u il-marki jgħidu illi dan għandu jkun fissat fuq komponent essenzjali u l-erda ta' din titsamil illi għal meta nar li ma' għet ma' tali moti ma' t-sax tuża u jekk għandek parti essenzjali tintefa fissu din tkun immarkata u reġistrata skont l-elementi ta' direttiva jew inkella tiġi deattivata. U allura il-proposta tal-Kommissjoni f'dan il-każ illi jisħaq il-bżonn illi nidentifikaw e, wieħed mill parti komuni li tiġi markata biex normalizzaw is-sistema fl-Unjoni Ewropea kollha għal dawk li huma li prodotti tal-armi tan-nar importaturi. U barra minn hekk hemm slide li jispjega kif x'inhu il-marking ta' dan il-partit essenzjali. Ma sobanna l-President tas CIP biex jgħidilna eżattament x'inhu tas CIP. il mela Marking ta' markar ta' dan il-partijiet huwa li importanti minħabba li dawn is-standards tal-markar ta' CIP jumma rekonoxuti fi set membri kollha sabiex normalizzaw il-markar il eh, marki. Jekk għandek pajjiżi li m'għandhomx ġan il-proof house għandhom jirkonoxxu dawk illi jeżistu stati membri oħrajn diġà. Hemm xi slides illi jispjegaw li huma l-partijiet essenzjali. Jiġifieri mill-pistola aħna għandna barrel u frame. Bat għandek revolver, Umbat eh, għandek xkubetta tal metal tal-ħadid, propjament. Umbat għandek eh, arma tal nar semi-automatic u għandek shotgun. Eh, eluf ta' modelli ta' armi ta' tanna jeżistu kalibri differenti u għal mandek eluf ta' modelli ta' karozza bħaf bis saħħa tal-magna differenti. Ġifieri din narretat biex nurukom u nispjegawkom illi mhux sewwi li ngħidu illi partit essenzjali ta' arma tan-nar ser taqbad u daħħalla ġewwa parti oħra. E, Isi kollok ħila, teknika għalja u esperjenza kbira, għalfin esperti kbir biex inti tinsallom sew u potri għafiku. Issa naddu għal partijiet li mhuwiex essenzjali għal ħaddin tal darma tan-nar li hija komplementarja skont kif tilbishom u għalhekk faċli li tissostitwixxihom għandek l-stock. Il-hammer, trigger, trigger guard. Għandek accessorju wkoll ma' silencers, għandek optika optics, il-magazines biex inti tista' tispara anke minn dawn il-partijiet definizzjoni tal arma tan-nar mill-protokoll aħna għan itkellmu dwar definizzjoni tal-arma tan-nar, il-arma tan-nar ħas kull tip ta' arma barreled illi tarmi jew jew biżneta li tarmi faċilment eh, bullet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 disbursement in armed devices. So means that għanna um, tamir uh, li jagħti sinjali jew alarm illi jekk arma tkun tista' tiġi konvertita u illi dan it-tamir jiġi esklus jekk jista' jintuża għal uh, l-għaniet li jisimmew bis. Dan it-talim tal arm u jgħati sinjal minnu responsabli sabiex jizgura l-implementazzjoni ġusta mill-Istati membri. Proof House. Il-B7 firearms armi semi-automatiċi inkluża fid-direttiva dwar l-armi tan-nar f'Serzu Metu Design. Fil-25 sena ta' wara, l-istati membri kollha kien hemm indirizzaw dil kwistjoni tal-armi semi automatiċi għall-użu ċivili li jiġbaħ armi mekkanizmi awtomatiċi. Finalment, l-Europa insibu eh, bilanċu dan kull stat membru għandu l liġi tiegħu fuq dan. U din hija l-ewwel għażla li għandna nżommu qudiemna u t-tieni għandha tkun li armi ta' kategorija B7 fl-Unjoni Ewropea jridu prodotti b'tali mod ma jkunx possibbli li ssib fuq is-suq komponenti li ibidluhom farmi awtomatiċi. Din hija l-ewwel għażla hemm diversi oħrajn illi tajjeb nikkonsidraw Sabiex nilqu kompromess ma noħol u lanqas danni għas-sigurta pubblika l-industrija u l-kaċċaturi. Konverżjoni tal-armi automatiċi, preferenza għal tibdil ta' armi automatiċi kun ċessar verifika l-inni gwidi Ewropej għad dimmelitorizzazzjoni ta' l-armi dan l-istudju għandu jisir sabiex nifmu jekk daw l-armi għandhom xiġu projbiti jew hemmx mod xjentifiku kif issir ġestjoni u noħorġu b'lini gwida għal din id-demilitarizzazzjoni. Konklużjoni, armi għandhom jiġu tikkettati fuq komponenti essenzjali sabiex nevitaw noqqasijiet li joħorġu minn numru enormi ta' armi. Armi deattivati irreversibli, mandomx jħazat l-ambita direttiva, Tammi għall arma għandu jibqa' sklus mill-ambitu ta' direttiva dement li jkunu konformi ma' artiklu wieħed ta' direttiva 51 tal-2008 kull oġġett li inkludi komponent essenzjali mhux attivat għandu jitpoġġa ta' il-kodrija ta' armi hija li jom il-komponenti kun jista' daw ċessarju l-introduċaw l-introduċu l-ingwidi Ewropej fuq demmen l-itarizzazzjoni possibbli pala alternativa għal proibizzjoni bla bżon jew limitar ta' d ta' armi ċivili. Grazie ħafna. Can I remind member Nfakkar li l-kollegi li jishtiq istaqsu mistoqsijiet għandhom jagħmlu sinjal. U nippruvaw naqdu flimkien lista. Tajjeb wisq? Zomu dejkom kamil fuq sab kem eh, nihdu simkom poġu poġukom fil-lista. Cedric Potovan issa mill-Dipartiment ta' Riċerka għal Paċi Sigurta, Cedric Kik Joġbok. Les discussions sur la proposition de directive sont aujourd'hui teintées d'une image. Proposta direttiva kif qed taraw hija parti mill-linja gwida li ġart wara tentativi ta' Parigi u pala ġida kontra terrorizmu illi e, kienet id-dea tajba. E, kif għal Filip Nob qabel il-proposta direttiva ma mis-sema e, parti minn proċess twil li l nimmeda. U importanti u koll infakru illi għan preċis illi ju regolamentaw is-suq legali u nefitaw illi naqtaw il-pont bejn id-dinja legali u dik illegali. Il-proposta direttiva għandha implementa aspetti differenti ta' protokoll għal armi tan-nar u tejjeb ċertu aspetti ta' direttiva eżistenti ċertu noqqasijiet li aħna identifikajna fl li saru f'talba talba tal komissjoni tal-aħħar snin. U f'dan ir-rigward il-proposta direttiva għandha ma' għata dispożizzjonijiet illi huma neċessarji, per eżempju, il-marki, traċibilità fuq l-internet. Kif ukoll elementi differenti dwar il-razzjonalità u applikabilità. U ċertu każijiet l impata dawn il-miżuri jistgħu wkoll isiju jkunu kontraproduttivi. Termin ta' komplikazzjoni definizzjonijiet ġodda ta' brokers u dealers huma iktar faċli u barra minn hekk il- Inklużjoni tal-sistema silenzjuża u l-automatiċità tal-sistema hija ħaġa tajba iżda dan li m'għandix tittefa fuq quddiem il-partit kategorija A essenzjali ma huma aċċessorji u allura nhom jagħmlu parti minn kategorija oħra aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-applikazzjoni tal-proċedura f'termini tal-markings illi aħna qegħdin nipprevedu fid-direttiva f'mod ġenerali definizzjoni soda ta' dawn il accessorji għall-armi tan-nari accessorji, meta nħossu meta speċjalment ta' naraw illi dawn għandhom isemmux biss fil-kummerċ ma fil-traffiku illegali tal-armi. Jien naf fissa fuq numru tnejn ħafna dibattitu kontroversjali għalina l-inklużjoni ta' kollezzjonisti u mużawijiet fi kamp applikazzjoni jawfja. U aħna jidu li ma rridux, anzi ma rridux li titfaw f'dubju l-integralità tal- kollezzjonisti mużawijiet, għal-ma kwestjoni u koll sa' sukkurta wara kollox. U għallura jek nistaw naraw il-postijiet li għandhom eh, dawn l-armi dawn ikun taħt regoli stritti u suffiċenti biex wieħed ma jizgiċċax ir-regoli u jmur lejn il-qasam illegali. Fuq iżamma ma eċċezzjonali tal-armi tan-nar raġunijiet storiċi jew kulturali Mela, huwa li l-orti illi daw ikoni issa iżomma imma l-aqwa li jkollu il-mezzi ta' sikurta fis-seħ kif suppost biex jevitaw li jaħraq mod intenzjonali jew mhux intenzjonali wkoll forsi tal-regoli. U hija biex aċċettabbli li persuni jista' żomm affarijiet li huma suppost tal-anijiet privati u jekk hemm raġunijiet kulturali u storiċi tal- kollezzjonisti anki jekk l-armi tal-kollezzjonisti nżamm minn kollezzjonist ma ġiġa finit limita. limitat. Għalhekk għandna bżonn niċċaraw l-affarijiet dan ir-rigward. Brabta mal-armi tal-attivati, il-proposta ta' direttiva għandha xtaqsama mill-fifema eh, tagħna m'għandha eh, ħafna koerenzi pereżempju l-inklużjoni tal-armi fil-kamp ta' applikazzjoni ħaġa tajba ferma ħana nista' nagħmlu mistoqsija jekk inkunu nafu jekk l-armi ta' kategorija A li xi darba tiġi diklassifikata għal fejn ta' kategorija A hemm ċertu inkoerenza. Allura rridu nadottaw regolamenti fuq il-miżuri ta' deattivazzjoni wkoll. U wara minnek ir-regoli komuni u mhix bizzejjed. U allura rridu nsaħħodhom ir-regolament. Alternativa oħra tkun il-inżomma farqa nidizattivaw dawk li għaw xaħt il-regolament biex nkun nafu min kellu dawn il-problemi qabel ma tul fi seħdan il-regolament u li reagġiċi ma tiktar stress għad deattivazzjoni li għadu ma wieħed punt tal-regolament. Huwa neċessarju illi para taċ-sibita il-dawn jitqisu bħala armi ta' kategorija ċef para minnek eh, punt eh, ta' kontroversja hija li nbidlu il-definizzjoni minn biseba għalbi wieħed u dawn huma armi ċivili li jiġbu dawk automatiċi. Allura għal dawk li għandhom bżonn autorizzazzjoni mela wieħed irid jagħti informazzjoni fuq il-kontrolli tal-bank tiegħu u parti ovvjament ukoll l-apparenza tal-arma hija dija tajba però mhux perfetta nafu. Para minnek id-definizzjoni juri limiti tiegħu u miex applikabli, miex applikabli. U dan ħajwassa fisser illi ħafna nies mhux se jkunu jistgħu jistgħu jimplementaw għadi. Ir-riskju ta' din it-tim ta' miżura se ta' twassal għal fatti li ħafna armi għaseba mhux se jkunu dikjarati u mhux fil u jaddu mill-mezzi illegali. U hija fenomenu li ħarajna fil-Belġu bidux eh, meta bidlet ir-reġiżazzjoni 2006-2008 mod iktar fondamentali jridu naraw il għaliex dan il-bidla ta' kategorija tiġi operata. Fuq li ma elementi konkreti jett jisejsu ruħom id-deċizjoni u xikin il-fat jifitex fuq xie karatteri tal-armi fil-Unjoni u x-sukur ta' ċittadini. Jekk d ideja hija illi niprofaw nirrevelaw il- kacċaturi u l-sportivi mela nexxilna ma jekk aħna nippruvaw naqtaw ir-relazzjonijiet bejn l legali u dik illegali, Issa, ikkunem hemm affarijiet jistgħu nagħmlu forsi jistgħu nipprojbixxu li jkun hemm konverzazzjonijiet fuq dawn tip ta' armi automatiċi u semi automatiċi jumbat, nad-dottaw għabbazi ċara eh, mezz komuni ta' limitazzjonijiet illi għandhom dan l-armi biex inti ma tkunx tista' eh, tużhom kemm jista' jkun. U l-armi semi automatiċi ta' artiklu B7 qed isir intransformabbli, ġifieri diffiċli tikkonvertihom bħala fabrikant palma ġarra ħafna modelli palissa li huma dejjin applikazzjoni ta' dan il-numru ġdid jista' jiġi verifikat minn għaqda indipendenti skont l-ITF il-Bureau of Alcohol, Tobacco, uh, Firearm and Firearms Explosives li jeżisti fil-Stati Uniti. Issa, il-vot fuq distanza. Minħabba il-sendenzi attwali tal- bej fuq distanza, skużawni, eh, ma kif l-internet, 21 eh, eh, prodott li diffiċli tikkontrollhom li barra mill-qafas legali għandu jgħid eh, li dan ma jistax ikun possibbli li fi kontekx broker, ovvjament l-awtoritajiet pubbliċi jkollhom għan jagħtu raġuni għal dan il-kommerċ ukoll. Imma mhuwiex biżejjed din il-miżura jista' jkollha biss impatt reali jekk hija ta' minn kontrolli stritta tal-beħ distanza u bil-bejjeħa li jsir mill-ispazju Ewropew illi ma jewiġbux għal regoli Ewropej. U dan kieku jirrappreżenta lakuna għal xi partijiet li huma proibiti taħt regoli oħrajn ikunu iktar reattivabli mbagħad jirtpiċċaw jerġgħu iduru fl-Unjoni Ewropea. Allura soluzzjoni tkun illi tneħħija fiżika tal dawn il-prodotti jinxaw il-barra mill-Unjoni Ewropea minn Ewropew irid jisir taħt Eh, mezz li wieħed jidentifika ruħu l-awtoritajiet, pereżempju nota ta' awtorità mill-awtorità kompetenti. U mhux qed ngħidu hawnhekk ħalli kontrolaw x'ħobbu li kontrolaw, ma biex ikonna direttiva li tkun koherenti u li ma jkollix kemm jista' jkun defetti u noqqasijiet u li aħna nkunu nistaw nimlew il-vojt bajn il legalita u l-illegalità. U għasajp li niftakru problemi li għanda il-armi tan-nar u armi reattivati mhijiex immaġinabbli, ma kienx immaġinabbli biex snin ilu. L-Unjoni Ewropea llum qed taġixxi biex eh, tagħmel tajja bħal tal issa dwar l-internet ukoll kien hemm tendenza stabilita neċessarja li aħna naħdmu mod proattiv u li neleġislaw mod koerenti biex ma nippermetu xi persuni b'intenzjoni tiżina jipprofitaw ruħhom min noqas ta' regoli tal-rigward u li jekk ixuħ il-barra l-Ewropeja b'xi mod ma jistax inħallhom jiġu jitlu. Grazie. So, Tajib, wis. Saris, għan nista xim minuta għan mistoqsijiet. Għanna s-Sinjura Krazza Bild, Sinjura Konsari, Virgin Russia, Sur Koferati, u Manita Tradinski. Belina Reporters, nistaqsim mistoqsin u kol. Jekkaw iktar mistoqsijiet għajdu li s-sek, ġobkom, għamlu li sinjal. Għal-ewel, eh, mistoqsija mill-Kumitat dwar l-Armi tan-Nar ma fimt xat fuq traċċabilità. Minnissa nista' nifhem kull pajjiż rid ikollu marking u jkun hemm eh, skambju anke fuq il-marking inti tajt li il-sistema ta' reġistri mhux qed taħdem? Jew mhux qed tiġi ta' kif suppost, din l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija tiegħi fuq il-mużewijiet. Nifhem il-kwistjoni tal-mużewijiet, nixtieq nifhem l-importanza ta' kolletturi għal-mużewijiet. Sur Silves semma il-marka ta' titpoġġa biss fuq parti essenzjali waħda biss ta' kol arma individuali, imma kif ninterpreta l-liġijien, din is-sejja li kull parti fil-poġġa tikketta fuqa. Dan kienu l-ewwel tliet mistoqsijiet, imma nħalli l-kollegi kollha jistaqsu mistoqsijiet, u mbagħad l-esperti jwieġbu. Nkella ma nixbżet ħin. Sinur Korazzabilti na xedu rapporter tal ipp Fimko u neħu gost ħadgost nsegwi dawn il-prezentazzjoni tal-ċanna bżon il-pariri minna ħadakom l-arfin u l-esperienzi ta'kom. Fuq mużewiet u kolletturi nixtri nistaqsink, specialment anka fid dawta ta' għal essur Potova, il-kustjoni ta' sigurta. Għandek xi każijiet fejn armi ta' kolletturi tużaw ħażin jew eh, saru armi legali, taħseb li s-sigurta fil-mużewijiet u f'kollezzjonijiet pubbliċi hija aċċettabbli jiena waħda minn dawk li nemmen li projbizzjoni ta' kategorija A ta' armi kategorija A mill-mużewijiet eh, hija żġurata u naqbel miha kemm li nkunna faktar dwar dan. ngħidu wkoll fuq kollezzjonijiet privati. Fuq kemm armi qed nitkellmu hawnhekk? Is-Sur Service nixtieq eh, eh, iktar informazzjoni fuq l-implementazzjoni li xinti tkellimt ħafna fuq li m'għandniex bżonn iktar regoli, imma hemm bżonn implementaw aħjar regoli dwar l-armi ta' ġus maqawda. Tista' tgħidilna x'inhu l-ikbar nuqqas fl-implementazzjoni fejn għanna nifukaw il xogħol tagħna l-sur Potavans xtaqt fuq il-bejħ eh, distanza ma naqbilx wismijak imma nafda fl-esperienza tijak imma nishtiq nkun naf għalfejn distansejl għandu jiġi projbit. Dark web ġa jeżisti u legali illi tixtri minn fuq id-dark web hawnhekk qed nitkellmu fuq bejja u xerrejja illi għandhom liċenzja licenzja li bija u licenzja sabiex jixtru. Mela l ura għalfejn dan għandu jiġi projbit. Hija tip ta' kummeċ illi ħajolqot lin-nies li jgħixu f'żoni rurali, kif dan ser jintuża għalfiniet illegali. Din id-direttiva titratta armi legali. Fl-intervent tiegħek xtaqt nar iktar x'inhu l-prima prioritiet prinċipali għal l-użu tal-armi fil-ħin libru tal-persuni u kif dan jorbot ma' użu illegali mill-prezentazzjoni tiegħek forsi ma' fimx imma nixtieq iktar informazzjoni dwar dan. Jussir għal baħu grazie President, il komissjoni il-proposta Kommissjoni tinkludi proibizzjoni ta' eh, Proprietari eh, ċivili ta' armi ta' kategorija A ma jistaw siru eċezzjonijiet għall-autorizzar ta' armi għal mużewijiet u eh, kollezzjoniet privati. Nitkellmu fuq xi ħaġa valur monetarju storiku għoli u proibizzjoni retroattiva pal din għandha jkollha bażi b'saħħitha, jkoll naqblu fuq dan. Anke jekk mhux retroattiva, proibizzjoni toqtol il-suq legali u l armi minn kwistjoni il-fuq mill-valur tagħhom. Il-Kommissjoni għale diversi drabi illi kollezzjonisti tal-armi u ma sors ta' armi illegali. Dan huwa dinja sqarrija offensiva li għandha tiġi sostenuta eh, b'argumenti validi fil-Finlandja Finlandja għandna diversi armi legali koalizzjonijiet privati u ma' machine guns mill-tini gwerra dinjija u sab machine guns mill-istess żmien u skont l-awtoritajt nazzjonali dawn l-armi legali qatt mantużaw freati kriminali għal daqstant il-mistoqsija tiegħi li le lilkom il huma armi automatiċi eh, legali, empirikament ma problema fl-Europa jew il-Kommissjoni edha tipprova issewi xi ħaġa li miksura mhijiex. Grazzi. Lisa Jakonsari. Grazie, President. Għat mill-esperti għal il-diskussjoni brabta ma din id-direttiva kienet minimalista ħafna u ma niftakarx direttiva oħra fejn tant kien ikollna diskussjonijiet u dan l-istadju nixtieq nirringrazzja l-rapporter Vicky Ford għal paċenzja illi jurid. Għal iċċattat diversi problemi li tqajmu. Il-mira unekki li niprevjenu il-firxa ta' kriminalità organizzata u traffikar ta' armi illegali. Din hija mira importanti u li nixtieq nisma' mill-esperti u forsi xi tip ta' sensittività għal situazzjoni differenti tal-Istati membri u soluzzjonijiet proposti. Eżempju, illi jusi għalla semmit diġa, l-għanta direttiva ma kienx illi eh, nitlu fuq soluzzjoni ta' difiża ta' ġertu pajjiżi, ma fil-katta tal-Finlandjak ma tistax tifhem il-soluzzjonijiet ta' difiża Finlandiża li hija bbażata fuq numru kbir ta' persuni eh, insabu fil-riserva mela allura dan eh, ħalli impatt fuq il-kredibilità tagħna. Il-proposta tal-Kummissjoni kif ukoll għan-nies numru wieħed illi l kategoriji tal-armi tan-nar, kif ukoll introduċi l-kategoriji ta' armi projbiti, tista' twassal għal sitwazzjoni fejn sezzjoni ta' difiża ta' pajjiż jiġi perikolat. Nittama li kulħadd jifhem dan, dan jista' jkun ukoll dettall sekondarju ma nittama illi tifmu l-fatt illi jekk ma tkunux tafu il-kampanja f'diversi pajjiżi eh, għandkom kunu tafu il-passatemp ta' diversi tfajliet u ġoventuri hija kaċċa anka ta' anka persuni taħt 18 sena morru fil-foresta biex jikkaċċaw. Għanna nżommu del possibilità mhux ikonna eta limitu fuq l eta ta' 18 fejn waqfu dawk ta' 16-17 sena mill-li kacċaw. Imma, f'termini ġenerali, naħseb li se nkunu nistaw noħorġu b'riżultat validu ġala darba dal-problemi illi indirizzajna fil-Komitat jitieħdu konsiderazzjoni mill-Kommissjoni u l-Kommissjoni kollha pożizzjoni kostruttiva fuqhom. Virginie Rosier. Il-kollega Rosier. Je voulais remercier les différents intervenants pour leur, leurs éclairages assez variés, mais qui... Xtaqt nir-ingrazzja li l-kellima differenti li tkellmu, tkellmu fuq affarijiet differenti, imma saħqu fuq il-fat illi għanna dell idea falsa li konna separazzjoni stretta bejn so bużu legali b'dak il-legali u l-unka mod kif kriminali jiksbu l-armi tagħhom. Palma fakru ċertu nies, ċertu armi legali intużaw f'ravvenimenti tradiċi li kellna fl-aħħar xurru snin. Manduna kol mistoqsija hi kif nistgħu niżguraw li kunem hemm użu leġittimu użu mhux kriminali tal-mitannar u kif nistgħu nindirizzaw dan kollu għandi xi mostaqsijiet anke fid-daw tal prezentazzjoni li saru. Jista' jkollok xi sitwazzjonijiet speċifiċi għal kollezzjonijiet partikolarment f'mużewijiet. Esklużjoni eh, mill-ambitu tmur li lejn minn dak li dun iksbu din il-kwistjoni marbuta ma' traċabilità ta' armi storiċi, rajna kas reċenti situazzjoni kriminali fejn ma kienx hemm rekwiżit għad-direttiva li naħseb illi eżenzjoni totali tkun wis eh, kon eżagerata. Kif għalet Viki fuq traċabilità, jina u kon sorpriza illi talba kienet li nimmarka wieħed parti waħda mill-partit essenzjali, dajmu kontra l-idea nifissa ta' parti essenzjali li huwa il-prinċipju li stabilixxi il-periklu tal-arma. U dik kwistjoni ta' traċabilità nixtieq aktar informazzjoni mill-kellima għaliex huwa stramp il-mod kif fassaltu il lingwa hawnhekk. Sergio Cofferati. Sergio Cofferati. Grazie President. Grazie President, grazie u koll il eh, eh, mistedna illi tituna aktar informazzjoni u għalfejn utli għaxol li rridu namlu. Xtaqt n mistoqsijiet osra, dejjem bl-intenzjoni li mbagħad ikonna l-possibilità illi għom fil-ġijiet. Ful kollezzjonisti għanna smajna ħsibijiet illi kollezzjonisti rridu nqisuhom bħala xi ħaġa li jistħoq eċċezzjoni espliċita. Ir-regoli Ewropej li definixxu n-natura tal-kostituzzjonisti varjaw minn pajjiż għal ieħor. Uniformità hawnhekk ma tiżistix. Għal daqstant. Mhuwiex possibbli toħloq eċċezzjoni l-affarijiet li ma differenti minn xulxin. L-ewwel trid issib kif toħloq regoli uniformi. Naħseb li dan għalina huwa eh, hija bitta xorra mitlajja ma nixtieq inkunna kif tagħti uniformità il-regolamenti li jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Fuq il-bejħ online issa. Jina wkoll għandi dubji brabta mal-possibilità li jkollna regola illi tippermetti l-bejħ online. il bej online jista' jinkiseb jekk it-traċċabilità l-kontroll tal-istituzzjonijiet eh, involuti tkun żgurata. Fi klim ieħor eh, jekk ma nagħmlux dan jista' jkollna proliferar ta' eh, situazzjonijiet anomali illi jiġu aċċentwati minn strument illi jekk jintuża tajjeb jista' jaqgħad flimkien mhux biss l-attivitajiet kommerċali fi għannifissa manka l-kontroll. l punt, ftit ilu ġa approvat regolament Ewropew fuq proċeduri għad dizattivazzjoni tal-armi. Hi, ma fimx preċiżament jek dan ir-regolament jaħdimx u jekk dizattivazzjoni effettiva ix possibli u reversibli għax jek le għandu jkonna regola speċifika ta' kontroll. Jew ta' dizattivazzjoni integrali li trid tiġi verifikata mill-awtoritet kompetenti. Dawn huma il-punti li xtaqt niċċara u eh, nirringrazzakom bil-qoddim għat-tweġibit ta'kom. Thank you, Sergio. I'm going to call... Grazie, Sergio. Marlin Jasinski, sa però qabel nadjan Marlin għandi eh, ħsib fuq dak li għattinti. Jina smajt minn il-kelima franċiżi jużaw il-kelma ninneutralizzaw meta nitkellmu fuq dizattivazzjoni na pala kelima tal-lingwa Ingliża xi ħaġa li mhux attiva hija xi ħaġa dizattivata permanentement mod irreversibbli. Kellim bil-Franċiż għalih din hija tinneutralizza. Xi kultant hemm kwistjoni lingwistika, il-Franċiża meta tkellmu fuq neutralizzar, ifissru taqla komponiment li jistirġet poġġa lura Naħseb rridu nkunu ċari illi qed nitħattu f'qafas legali id-deattivazzjoni hija xi ħaġa illi toħloq dizattivazzjoni illi għal xat li jitkellem bil-Franċiż din tfisser tinneutralizza. Għalmenu jiena hekk nifhem l-isfidi lingwistiċi illi għanna qoddimna mal-koll, et naħannu sabiex nizguraw illi il-neutralizzar tkun l-axħar ħagġa nirridu nikzbu jiva, Marlini Kroġbuk. Vous nirġa' nitkellem fuq dan il-punt ta' neutralizzar biex nitlob l-esperti biex eh, effettivament jiruna li l-autorizzazzjoni kux definitiv jew le fid-daw ta' azzjoni fuq l-armi. Ningrazzjakom ta' dan l-ispjegazzjonijiet ta'kom. Dewwel net fuq l-ewwel espert net naqbel mi għagbitieħ fuq il-mużawijiet fuq il kollezjonisti Nħossi li l-armi kolla, ma kollu li ħna naraw f-mużaw, għandu jibqa' kifinu. u il dan jagħmel parti dan jgħod kieku xarmi jew le tal-istorja tana. u hija xi ħaġa li tallimna wkoll fil ġajjini jekk kollezzjonistina nħoss illi l-leġizzazzjoni nazzjonali għandha tkun bissejjed biex norganizzaw ix-xogħol u azzjoni ta' kolezzjonist. Sur Silvis, kelli xi mistoqsija kien hemm xi problema naħseb ta' interpretazzjoni fil-bidunet tal-intervent tiegħek għax inti tajt xi ċifri u jekk forsi ta' serġa' tihom li ma nafx ma kelli xi ċans li niżilhom. U nerġgħu lura sa fuq neutralizzazzjoni, nerġa' nerġa' eh, nirrepetija eh, propjament. Sur Nobel, Nobel issa inti semmejt il-attakki terroristiċi fi Franza li sfortunatament bħala Franza konna vittima tagħha, mod partikolari Mera, Ahmed Mera, u inti semmejt ukoll da wera da uża arma antika u eh, jien kont sorpriża li inti tkellim dwar il-problemi tal-ċirkolazzjoni ħilsa ta' dawn l-armi fl-Ewropa Kifiri din kif tista tixxihom daw minn fejn jiġu? Fl-Ewropa, fi Franza insomma minn fejn jiġu. Jekk tista' tina eh, eh, idea kun tajba. Para minn hekk. Intom issu il-fis spejjeż addizzjonali li ħajkolkom eh, iżidu il-kommissjoni u xejn joħloq pala pis fuq il-kollezzjonisti u d-dinja tal-armi ġenerali. Grazzi. Question Kollega Fellner, grazzi ħafna fil-qosor. Jider l-Kommissjoni hawnhekk eh, fetaħ eh, bib li jista' idaħanna situazzjoni perikoluża, tsewi xi ħaġa jekk mhux miksura, però Nasa din ħaġa iktar valida minn valutazzjoni tal-impatt u għandi żewġ mistoqsijiet hawnhekk. L-ewwel nett, nixtieq inkun naf meta nitkelmu dwar armi semi automatiċi illi jisbu l-armi automatiċi fuq kemm qed nitkellmu armi fl-Ewropa. Kemm għandna armi ta' din ix-xorta. Naf li hija ħaġa suġġettiva u għal daqstant jista' jkun diffiċli tanalizza dan, però betu ieħor għal xek se niprojbixxu xi ħaġa, jepin kun nafu kemm. It-tieni jekk ikun hemm isproprazzjoni u najdu neħdu għamminant in-nies, naħseb rridu ntuhom kompensu xek. Għax dawn ikunu eh, proprjetarji ta' dan l-armi. Kemm jiswew dan l-armi u kemm irridu nħallsu jekk se nagħmlu dan jekk se ħalsu għam għall-esproprazzjoni. Fil-valur eh, ta' kemmu bejtu ieħor. Laħar ħarru mux inqas, xtaqt insib statistika dwar il-numru ta' reati marbuta ma' armi semi-automatiċi legali. Hemm xi ċifra sabiex nkunu nafu anka kemm kbira problema li xuwa diffiċli tagħmel leġiżlazzjoni mingħajr fatti fundamentali bħal dawn. Grazzi. Thank you very much. So I'm going to go to the first group. Grazie ħafna, mela ħana għal-ewel grupp ta' erba kellima, pero naħseb li fuq dawn il-mistoqsijiet skur li ħajkun hemm min jixtieq jerġa' jitkellem, mbagħad nerġgħu nistiednu l-rappreżentant tal-Kummissjoni sabiex jirressaq ċertu punti apparti minn hekk ikolli ngħid li bħalissa il-Pulizija ta' Brussell qegħdin eh, jagħmlu rejd u kien hemm sparar kontra is-servizzi tal-Polizija ma minn dubdi din il-qatwarna snar fl-investigazzjoni tal-attakki ta' Parigi. Aħna qegħdin nagħmlu minn korru sabiex naraw il-liġi kontra terrorizmu tibqa' dejja u nixtiequ illi dawk il nies li jirrispettaw il-liġi wkoll huma rappresentati tajjeb. Fuq l-apport tal-autorizzazzjoni, fi Franza dan jikorrespondi għal deattivazzjoni f'termini Ingliża, ġifiri li dinha definitiva u reversibli. U li dan ma' ma narawx ħaġa perfetta, nippruvaw nkunu kompluti kemm jista' jkun hawnhekk minn żmien għal ieħor affarijiet li huma neqsin ippruvaw għum dak l ġara fi Franza ċifiri lejn wara l għahna aħna konna biddina l-affarijiet biex nirrispondu għal affarijiet importanti. regolament tal-Kommissjoni tgħid il-jem proċedura ta' korruzzjoni. Allura u dan għandha xaqsam fuq l aspetta tal-autorizzazzjoni, issa fuq it-traċċabilità ħafna mistoqsijiet u Huwa ovvju illi traċabilta għal dan is-servizzi tal-polizija hija problema kbira, għal problema kbira għaliex eh, dan għandu x'jaqsam ma' normi ta' diffikultà illi huma għandhom x'jaqsmu tal-armi militari u allura dawn eh, offru u diffiċli nsibhom jintraċċawhom għax kienu legali kifet meta ġew fabrikati ta' qafas legali u nżammew, oriġinalment għal qafas legali mbagħad sparixxew mbagħad diffiċli ħafna illi dawn tara mfej marru, titraċċhom. Allura, fuq il kustjoni ta' traċċar tal-intraċċar, forsi ma ftemx, ma ftemx jinsew. Fuq id traċċar, mid-direttiva reveduta l-2008, aħna għana sistemi ta' informazzjoni fuq il-traċċabilità fiħdan il-pajis dwar l-armi. Il-problema i li waqt li qed nitrasferi su minn pajjiż għal ieħor meta inti għandek arma li titlaq minn pajjiż li tinxtara minn xi ħadd li imma bad dan jixtriha jew kellha jixja band oħra pajjiż ieħor jħodha band ieħor. Jiġifieri problema hi inti diffiċli illi inti jkollok dawn il-files tar-reġistru tal-armi bejn il-żewġ pajjiżi. Irvi jiġifieri għandek arma, għad titlaq minn pajjiż li jimbagħad jitlaq pajjiż ieħor. U din il-proċedura meta jkun hemm trasferiment intrakomunitarju jisibu biċċa karta. Dokumenta karti jiġu pubblikati dak permess illi hija awtorizza l-importazzjoni Umbat għandek autorizzazzjoni ta' trasfer tal-pajjiż li ħajitlaq minnu. Imma huwa hija persuna illi illi ħatiċaqlaq bl-arma f'ideja li għanda dawn il-karti, ġivinti bat ma tafx jek dan din il-persuna minn mindu tetlaq, ma inti ma tafx minn mindu inti feħa taddi u mandekx nirrabta bejn iż-żewġ naħat, falsa wieħed u falsa pajjiż ieħor. Allura ħana rridu naraw li ma dawn ma jisparixxewx fid-dinja intrakomunitarja. Huwa suġġett illi kien eżista kol wara l-attentati ta' Londra f'Madrid. Mħabbat ta' esplosivi. Mela, sur impisa għal-mużawiet. Um, thank you. Yes, a series of questions kien hemm namnu ta' mistoqsijiet l mistoqsija kienet fuq rabta bejn kollezzjonisti privati u kollezzjonisti pubbliċi ġifiri fil-mużewijiet. l oġġetti li aħna din nitkellmu dwarhom ġifiri relevanti minn huwa s-sit ta' dawn. L-oġġetti dawn ma kollha parti mill-wirt kulturali. Ħaġa oħra nixtieq ngħidilkom hija il-mużewijiet il mużewijiet aħna nikkostituxxu l-kollezzjoni li jkun hemm minn kollezzjonijiet privati, ġifieri ħajkun hemm verament problemi jekk ħajkun hemm restrizzjonijiet ta' dawn il kollezzjonijiet tal-pubbliku. Issa fis-sigurtà dwar is-sigurtà fil-mużewijiet jekk jekk kien xem xi armi tanar li kienu misruqa sabiex kienu qed jintużaw wala nijiet ta' terrorizmu jew għanijiet violenti ma nasbux aħna li ġraddin din il-ħaġa fl-esperjenza tagħna. Ta jekk dan huwiex eh, sigur, iva, aħna fl-isem l-Ingilterra nistgħu ngħidu li iva. Aħna nistaw nistgħux u għajmet għandna mill-kollezzjoni, tistax tbieħ jew tixtri mill-Royal Armories, apparti minn hekk aħna għandna bibien li huma rezistenti għal bombi per eżempju u għandna tamir u anka bini li huwa verament rezistenti għanna għandna wkoll aċċess strett permezz ta' dan miżuri ta' sigurtà li bekk niżguraw n nies li jattendu u jżuru il-Royal Armories fil-fatt huma nies li verament għandhom intenzjonijiet tajbin, ġifieri din hija xi ħaġa li aħna noqogħdu attenti ħafna jkollna kontroll ta' dak li jkollna fil-kollezzjoni ħalli jekk tinstab xi ħaġa nieqsa aħna nkunu nafu, aperti minn hekk aħna qegħdin nagħmlu sistem ta' due diligence għalli naraw li nkunu nafu eżattament minn fej ġejjin dawn l-armi tan-nara parti minn hekk. Il-kategorija A u l-armi tan-nar ilhom illegali għal privat, għal possess mill-privat. Iżda parti minn hekk hemm liċenzi li fil-fatt huma stretti ħafna dwar il-possess ta' armi ta' nar ta' kategorija A u din ila fl-Ingilterra inna b'din is-sistema parti minn hekk. Naħseb li dak li tipproponi direttiva l-mużewijiet jekk dan li xajt jiproponi xi ħaġa tmur li lin wis li dak li għandna nagħmlu naħseb li fil-fatt il-mużewijiet mhumiex ħajkunu eżentati mill-kontrolli stretti li diġà jeżistu fissem mir ir-Renju Unit ngħid li aħna għandna diġà il-licenzja tal-armi tan-narra li tapplika l-mużewijiet li ma diffiċli ħafna li t u naħseb li hemm bżejjed protezzjoni allura Issa dwar kollezzjonisti u jekk dan il kunċett u wix definit b'mod wisa wis. Palissa għanna basta definizjoni ta' kollezzjonisti u fossom nista nissuġirilkom xi ftit minnhom minn dawn definizzjonijiet imħabba li saw jenunkom. issa sabiex inwieġeb il-mistoqsija jiena kieku li forsi jista' għandu jkun hemm definizzjoni mhux biss kollezzjonisti xi jfisser fl-Ewropa iżda anka hemm bżonn ta' kundizzjonijiet armonizzati u kundizzjonijiet li fihom aħna permessi naslu dan kollu. Mistoqsija ħarija fuq l-ispiża illi hija marbuta mal-attivazzjoni ta' dawn l tanna aħna u l-Imperial War Museum fil-fatt sibna fuq dan u nafu illi ħajiskunna madwar miljun lira sterlina sabiex niddeattivaw dawn armi tan Ikolli ngħid li l-valur illi aħna ħajkonna nitilfu minħabba li nkunu ikonna neqirdu ċertu mill-armi tan-nar da ħajissuna xi 10 miljun lira sterlina. Grazzi ħafna, Signora President, ħanibda billi il-wieġeb għal-mistoqsija dwar il-partijiet essenzjali, mela kif qedtilkom għat il-prezentazzjoni, d direttiva da tistabilixxi li l-marking għandu jkun fuq kull parti tal-arma tan-nar. U jekk titneħħa din il-marka, l-arma tan-nar tmexx tista' tintuża aktar, jiġifieri jekk ħajkun hemm it-tieni paragrafu mbagħad f'dan l-istess artiklu li qed jgħid li l-spare parts kollha li jkunu mibjuwa għandhom ikunu markati u għandhom ikun hemm permess li jinbieħu. Ġifiri jekk tinqeret parti partikolari mill-arma tan-nar, għandek bżon spare part għalli tibdila u din l-spare part tkun immarkata u għandek bżon permess sabiex tixtrija din l-spare part. Allura, diġa hemm livell ta' compliance dwar l-markar ta' dawn il-parts partijiet tal-armi tan-nar, u parti minn hekk aħna nkun nistgħu nevitaw kull tip ta' burokrazija involuta fuq eh, il-fatt li ħajkun hemm ħafna numri immarkati fuq l-istess sena tan-nar. Parti minn hekk ikolli ngħid li proposta tal-Kummissjoni Ewropea Ja, fuq bażi reġunata minħabba li huma maġi jissuġġerixxu li nagħmlu sistema iktar uniformi ħalli bekk manif dawk li huma produtturi tal-armi tan-nar ikunu qegħdin jimmarkaw l-istess parti. Ħalli bekk nevitaw li pereżempju f'pajjiż partikolari jkun hemm il-marka fuq il-barrel biss jew kella fuq parti oħra Umbat jistaw allura jitbabsu siktar faċilment dawn l-armi tan-nar u jistaw jittużaw iktar faċilment għal anijiet kriminali. Għal raġuni għana nipruvaw naraw li kun normalizzazzjoni fuq il-mod ta' kif ikunu markati dawn l-armi tan-nar. Konċar. Ma nafx kem dak li għattu proponu possibli fil-prattika, pero jiva konċar f'dak li jett kelli mistoqsijiet oħra li xtaqt li nwieġeb jekk tippermettu li dejjem iva. U Sinjura Korazza Bil saqsitna wkoll sabiex intuwa eżempju dwar il-nuqqas ta' armonizzazzjoni fuq il-level nazzjonali, jina naħseb li rridu nifukaw l-attenzjoni tagħna sabiex ikun normalizzazzjoni fil-pajjiżi Ewropej kollha pereżempju. Għanna l-Kummissjoni Ewropea illi kienet qed toffrilna l-possibilità li aħna nivverifikaw illi f'ċertu pajjiżi id-direttiva tkun implementata b'ċertu mod partikolari f'pajjiżi oħrajn mod ieħor ġifieri U utli li aħna jkollna sistema iktar uniformi ħalli nevitaw dawn it-tip ta' loopholes, per eżempju. Nistaw nagħtu xi ftit eżempju per eżempju, aħna konna din nitkellmu fuq neħija tal-attivazzjoni. Dan diġà kien hija isir mod korrenti ħafna bħal per eżempju fil-Ġermanja, iżda ma kienx qed isir forsi mod komuni u l-istess kullimkien, iżda kienu jintlaħqu l-istess riżultati. Naħseb li ħaġa importanti hija li kull istituzzjoni u korp li kun jista' jiċċertifika illi l-arma hija verament deattivata. jista' dan ikun is-CIP daw proof houses li jistgħu joħorġu biċ-ċertifikat li l-arma tan-nar hija deattivata. U eżempju ta' dan nistgħu nsibu pereżempju eh, l-alarm illi jintuża fl-Italja u fil-Ġermanja għandna xar snin li aħna din niproduċu signal alarm weapons illi ma jistawx ikunu mibdula farmi tan-nar oħra minħabba li ma jkollhomx il-ħadid tal-arma tan-nar li tista' tikkonvertiha fi blow up u din hija verament diffiċli illi taqliba l-arma tan-nar oħra minħabba li huma eh, dawn huma mibnijin u mfassnin ċertu mod. Dawn għamil tan-nar sur kofferati wkoll Saqsuna saqsina mistoqsija fuq id-deattivazzjoni naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm korp li joħroġ biċ-ċertifikat li fil-fatt l-arma tan-nar kienet deattivata kif suppost u li l-arma tan-nar issa mhix qed tirrappreżenta l-ebda periklu. Apparti minn hekk dwar l-informazzjoni li għandna fis-settur, iva tibbik permettin nixtieq nistieden il- kellim li jmiss biex jitkellem ħabba l-informazzjoni Marlin tissab fuq eh, is-sit tal-internet daw l-preżentazzjonijiet kollha sibhom fuq is-sit tal-internet tal-imko. Tajjeb, grazzi, Iva kellim li miss, waħna għedin 25 minuta tard, u Jean-Luc Stassen. Le, Nasur il-lista e iwiġab ċertu mistoqsijiet. Zewċ minuti? Ah, merci. Grazie. Fuq il-punti li ġew semmija fuq l-internet, fuq il-kollezzjonisti, nasab li jridu nżommu u d-majnajna illi waħda mill-sfidi hawnhekk huma il-permeabilità, jiġifieri li garantixxu E, flessibilità l-sfera legali u dik illegali. Kif intqal aħna qegħdin sitwazzjoni għal persuni sa persuni li jridu jagħmlu atti illegali immorru iduru lejn armi antiki jew disattivati li mbagħad jerġgħu jattivawhom li hemm sinjali li hemm xi tip ta' sistemi ta' kontroll li jedmu fl-Unjoni Ewropea minn kejja hemm xi tip ta' problemi. Imma Ja ħabar tajba l fat li hemmhekk hija sitwazzjoni mhux band oħra u Għalhekk importanti li aħna nkunu ċerti identifikaw li muma fejn huma dawn il-ħofra li għandna, l-akuni li għandna u l-ġufijiet li għandna fid-direttiva tiġi mbagħad implementata. Allura aħna irridu normalizzaw istatut tal-kollezzjonisti eh, li hemm u irridu naraw il-kondizjonijiet li taħta tista' jista' jwieħed ikun kollezzjonist. U eh, barra minn hekk jridu naraw li jkun hemm eh, ċertu eh, kriterji li jkunu adattati għal fuq l-internet, anki għall-emendi ċertu emendi li jsiru għad-direttiva bil-għan li jkun hemm fuq l-internet. Meta nitkellmu dwar il- il-bejħ u xiri fuq l-internet. Il-bejħ fuq l-internet huwa importanti ħafna għal ġed nejxu f'ambjent fejn effettivament dejjem għandek leġiżlazzjoni li hija differenti minn pajjiż għal ieħor u għalhekk inti għandek armi illi Eżid pajjiż għaf l-Ewropa ma bax jista' jkunu pajjiż deminar diffikultajiet u allura f'dak is-sens il-Kummissjoni ippruvat ir-regolament tal-kwistjoni tal-Internet. U para minn hekk rid ngħid fuq il-mużewijiet jek forsi din, din il-sistema ta' r Unit tista' tkun fil-pajjiżi kollha jkun ma' taħjar biex ikun is-sistema aktar sikurizzata tal-mużewijiet. Grazzi. Thank you. Um, so the next... Grazzi ħafna. Sanna lil ġan luc Stassen mill-Belġju. Grazzi l-għoddu tajba li kullħat. Jena nitkellem għalla il-mexxej tal-kwestjonijiet polizza polizija l-armi tan-nar. U jien għandi komissarju divizjonarju tal-Polizija Legali Belġana fis-Servizz ta' Traffika tal-Armi. Mela ħantukom xi aħbar. Eh, nixtieq norbod l-importanza tal-lum u tal-importanza tal-partijiet differenti xinu ma parti tal-arm, istatut tal-kollezzjonisti u jridu titu tkunu tafu bħalissa hemm intervent tal-pulizija eh, fil fat sparatura dejja eh, xi pulizija li weġġaw naf xi ftit kilometri l-bot bdew jużaw Kalashnikov dawn il-persuni u minħabba l-importanza ta' traċċar li aħna rridu nkun nistgħu ngħidu di minn fejn ġejja pereżempju minn kollezzjonisti hija arma neutralizzati reattivata hija waħda akustika li ġiet ikkonvertita. Ġifieri minħabba l-importanza ta' diskussjoni tal-konverzazzjoni armonizzazzjoni palizza għandna tliet kollegi tal-pulizija, fortunat mhux ċittadini ma dawn darbu u l-importanza ta' diskussjonijiet kollha llum e hija konkretizzata llum minn dak li qegħdin naraw fi Brussel stess. Thank you, Mr. Bien, donc euh, ici on m'a demandé de prendre Mela, lum tixtiquni li nitkellem fuq il-kategorija tal-armi tan-nar, semi-automatic illi huwa white arm, white arms u neutralizzazzjoni tal-armi u għalhekk għanerġa' lura għal dak li kien qed jintqal id-dizattivazzjoni bl-Ingliż korrespondi għal neutralizzazzjoni fil-Franċiż huma l-operazzjonijiet huma realizzati eh, ta' proċeduri differenti biex arma tkun tajba biex eh, inti ehm, tispara imma mbagħad jekk inti tbidilha tista' jkun li ma tax ġerġaħ allura kif kienet. Issa fuq sejt tista' kollezzjonist Aħna irridu niprevjenu u nidefinixxu l-istatus speċifiku ta' kollezzjonist, statut illi status li diġà jeżisti f'suċċess xi pajjiż. l status tal-kollezzjonist rridu jista' jiġbor fih private collector, mużewi pubbliċi u mużewijiet tad drittijiet pubbliċi u kol dan l-status fil-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva tiddaħħal dawn il-definizzjonijiet kif ukoll kollezzjonisti tal-armi ta' karġo għal dawk il-kollezzjonisti li huma autorizzati. Il-rekwiziti u kondizjoni tal-ħruċ tal-permessi għal dan il-kollezzjonisti iridu jkunu skont il-limitazzjoni tal-kollezzjoni fuq żmien qasir illi wasal għall iktar iktar 20 sena minnhom. Tieni ħaġa, il-limitazzjoni ta' numru totali ta' armi kollezzjonati imma rridu wkoll nitkellmu fuq differenza bejn il-kollezzjonisti privati, mużewi privati u mużewi pubbliċi. E Tini ħaġa, limitazzjoni ta' numru totali ta' armi automatiċi li huma kollezzjonati permezz tal-marka u t-tip. Aħna nafu li hemm differenzi wkoll fuq livell ta' kollezzjonisti privati, mużewijiet privati u bassijiet pubbliċi. U barra minnek l-erba il-kondizjonijiet tal-ħazna, kondizjonijiet iktar stretti għal din ħazna ta' armi automatiċi, bħal per eżempju jekk ikun hemm wieħed iżomm parti essenzjali tal-arma li hija biex u issa fuq il-kategoriji tal-armi, fuq in autorizzazzjoni tal-armi. Autorizzati automatiċi jew le, lan ta' autorizzazzjoni kif qed darba oħra huwa li l-arma inti ma tkunx tista' tisparhom u li jkun irversibbli di. U allura din i naturalizzazzjoni ma' proċeduri minimi komuni validi mit-8 ta' april 2016 Għall-armi attwali mingħajr trasferiment proprietarju proprjetarju ma kienx hemm modifika l-applikazzjoni tal-proċedura ġdida bi l armi jew neutralizzati u mħajkunu biss każ ta' sessjoni fuq livell f'xejn fuq livell kommerċjali. Il-pożizzjoni għall-armi ġodda neutralizzati komuni u il certifikati komuni falsifikabli kun validu għal 28 stat membru kont id-direttiva. Disa wieħed erba' seba' seba' dan jgħid li l-armi awtomatiċi jew le ma jistgħux jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva. Issa, in-neċessità il inti ċerta traċċibilità tal-armi għada persistenti u allura teħtieġ klassifikazzjoni ta' dawn l-armi għalmenu taħt il-kategorija D imma idealment tat kategorija ċe. Issa semi automatic civil firearms li jidru li kolom dera automatika. Fil-level ċivili. Għandek il-kelma ċivili, militari, ġvidi differenza bejn iż-żewġ affarijiet biex nfakru dawn huma armi twal semi-automatic illi għandhom il-fuq minn 30 cm jew il-fuq minn 60 cm cm. Jek dawn ħajkollhom dera awtomatika hawnhekk qed nitkellmu dwar kriterju esklusivament suġġettiv li ħajwassal għal differenzi fl-interpretazzjoni bejn istati membri u din is-sistema diġà sperimentajnija u provajnija fil-Belġu u abbandonajnija għaliex hija impossibbli illi nimplementawha. Dawn il-kriterji soġġettivi ser iwaslu ktar taħwit u chaos minn hawn ftit snin oħra. Dan il-chaos u ġen f'interpretazzjoni ma' differenti f'gvern nazzjonali se jkun il-ċentru kriminali li se jisfruttaw kompletament. U jgħidu noqdu attenti. Forsi jkun aħjar illi aħna nilleġislaw fuq il chargers biex inkunu nafu nejdu li dawn ikunu limitati fil kapacita ġifiri liktar liktar 10 cartridge u 10 kartoċċi. U aħna irridu illi dan isir um, obbligu minħabba traċċibilità ġifiri semi-automatic eh, jitjaddi eh, minn 30 kartoċ għal 10 kartoċ. Kartoċ. U dan irrid ikun limitat u għandak il-chargers li jridu jsegu l-kategoriji għal xiex kienu destinati it-tnej. Minħabba n-numru limitat, tlieta ħaġa jkunu klassifikati bħala parti essenzjali tal-armi tal-arma li memx għalfej kun prova taħħa imma li tikun hemm traċabilità taħħa. Jiġifieri inti tikollok serial number u traceability. Aħna rridu li klassifikazzjoni tal-armi tal-kategorija B tkun tot għal detajiet pubbliċi u privati kellha persuni illi għandhom l-abilta u l-ħila li għamlu skont il- il-liġi nazjonali permezz ta' proċedura illi li tigarantixxi l-irreversibilità tal-konverżjoni. Issa fuq in-awtorizzazzjoni iskont linji gwida kooperazzjoni bit-CIP biex ikonna ċertifikati li ma jistax jiġu falsifikati. Issa l-armi akustiċi. Dawn irridu namlu eh, distinzjoni bejn acoustic arms tal-oriġini u dawk li ġew konvertiti. Acoustic arms oriġinali eh, dan huwa wieħed li inti tista' ġorru miegħek portabli li kollu project għal sodi, likwidi u li għamlu ħoss meta tifsparom. Il-grupp ta' ħidma fiħdan il-CIP u definizzjoni teknika unika Ewropea illi jrid jikorrispondi għal-jom. Skużani, tgħid president għax dispeċin ħafna qegħdin edin nispiċċa għet ah, jafas il-ħin u għallura ma tfanċanna ċans. U allura dawn u koll klassifikawa mal dawk li pizzati fit-teatru jirvi jkunu konvertiti biex jisparaw fil-vojt E, u ma jisparawx balal. U dan irrid jitalla skont ir-regoli tal-Istat membru ti jagħmel operazzjoni tal-konverżjoni ta' din l-arma akustika. U allura aħna rridu nifokaw fuq il-konverżjoni ta' dawn li tip ta' armi. Irrid però jibqa' klassifikat taħt il-kategorija ta' oriġini u għalek l-imprizi li jamlu ma dispozizjoni ta' dawn attivitajiet differenti rekreazzjonali u ta' teatru u affert fal dawn irridu jżommu ma' dawn ir-regoli partikolari meħtieġa. Armi ir-replikat tal-armi. Hawn qed armi tan nar il reali li hemm tkellmu dwar il-kombustjoni tal-powder illi ehm, irridu nimodifikaw il-direttiva għalihom biex naraw illi l-armi tan-nar u l-munizzjoni u aċessorji jitkellmu biss jifru biss għal-armi. Aċċessorji projibiti jizu jinkludi silencers u chargers ta' kapacita li taqbess il-normal. Il-kategorija B, armi tan-nar, munizzjoni u aċessorji li jkunu taħsotom missjoni inklusi chargers armi tan-nar, munizzjoni li konu sottomessi għal konu sottomessi għal kontrolli ma taħt id-ċe. Imbagħad id-definizzjoni fuq il-partijiet essenzjali tkellimna dwarhom fuq il-partijiet essenzjali ħanamel proposta li hija bbażata fuq deċiżjoni tar-regolamentazzjoni ta' cip Semi automatic pistols il-frame, il-cannon u charger, il-revolver, il-frame u il-barrel. Grazie, tista tbaġi dan kollu bil-miktub jek joġbok. Iva, nirringrazzja ħafna. Issa, għanna l-Filip Sagata illi fil-fat jirrapprezenta l-Assoċjazzjoni tal-Kaċċaturi. Grazzi ħafna, Signora President, Jiena ħa nitkellem mala kemm nisfankun. Grazzi, jiena prezentaj, jena preparaj prezentazzjoni mela il fejsi hija federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet għal kaċċa l konservazzjoni tal-Unjoni Ewropea kienet stablita fl-1977 fi Brussel nirpreżentaw l-interessi ta' 7 miljun kaċċatur. Aħna nistgħu naraw li aħna l-ikbar eh, parti interessata f'dawn il-diskussjonijiet u minħabba li aħna tkellimna ħafna fuq il-kriminalità fuq terrorizmu nixtieq li nibdel daqsxejn ix-xenarju li spjegalkom x'inhija il-kaċċa, kaċċaturi x'jagħmlu għalfejn għandhom bżonn armi tan-nar. Mena il-kaċċa u għed mill- eh, il-trojtu eh, tal-ekonomija Ewropea li twassala 16 biljun euro tista' tipproteġi wkoll l-habitat dan huwa il-kaċċa tista' tgħin il-preservazzjoni ta' ekosistemi u huwa parti mill-identità Ewropea tagħna huwa sors sostenibbli għal ikkel tajjeb għas-saħħa għalhekk hemm ħafna kaċċaturi li jmorru fil-foresti sabiex jikkaċċjaw għalli ikun jistgħu ikollhom laħam tajjeb minn annimali slavaġ. Fl-Iżvezja, per eżempju, għanna 87% tal-approvazzjoni għal-kaċċa. Fl-Iżvezja, u hemm ħafna iktar nisa illi edin jiksbu l-licenzja tal-kaċċa sabiex ikun jistgħu jkunu iktar fin-natura. Aħna nilqgħu reazzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra terrorizmu naturalment aħna Nasbu li għatajib li kunem kontrol xira tal-armi tannar li inkludi restrizzjoni proporzjonati wkoll ġustifikati għal xiri u għal possess tal-armi tan ġifieri, traċċabilità tal-armi tan-nar, skambju ta' informazzjoni fuq livell transkonfinali, dawn huma kolla affarijiet li aħna favurihom. Bħal kelli oħrajn aħna nixtiequ ngħidu li l-Kummissjoni ma kumpanjaċ dan din proposta ma permezz ta' evalwazzjoni ta' impatt u aħna wis nibżgħu li dawn il-miżuri jistgħu waslu għal peace proporzjonat fuq dawk li jużaw l-armi tanar b'mod legali. Waħna diġa permezz ta' din l-organizzazzjoni Umbrella l-SSF diġa ressaqna pożizzjoni bħala tweġiba dokumenta ħidma tagħkom fejn aħna għamilna il-punt verament ċarret nipproponu ċertu soluzzjonijiet. Apparti minn hekk aħna għamilna l isqarija wkoll li din il-proposta jista' jkollha impatt fuq dawk li jużaw l-armi tanar bl-iktar mod eh, legali ġifieri għandna numru ta' liċenzji limitati għapel ta' żmien u anke ċertifikati mediċi li jistgħu jkunu proposti li ħekollhom impatt fuq l-utenti legali. Aħna dejjem edna illi anzi l-Kummissjoni kienet tgħid illi l l lini ta' din il-proposta ma kienx li aħna npoġġu impatt negattiv fuq il-kaċċaturi, però jiena naħseb li huma l-iktar li ħajbatu. Għal raġuni aħna qegħdin hemmhekk sabiex nindirizzaw Dawk l-emendi illi forsi mhux direttament jew bl-intenzjoni jistgħu jkollhom impatt fuq il-kaċċaturi bħal dawn li ħansemmilkom mela dan huwa Kalashnikov u din hija arma projbita taħt il-kategorija A, aħna maħniex interesat li nifendu da, però din il-tip arma iżda għandna armi tan li jżawu l-kaċċaturi li huma kategorizzati taħt il-kategorija B bħal semi-automatic shotguns u rifles, dawn l-tip ta' xkuvetti, bħal bolt action rifles u double barreled rifles li huma taħt il-kategorija C, suġġetti għal dikjarazzjoni, Mbagħad għandna fil-kategorija de ċertu armi tan-nar iktar tradizzjonali li huma smoothbore barrels kif ukoll single shot long firearms u shotguns Il-problema ġejja mill l-armi tan-nar semi automatiċi B7 li hija arma għal l-użu ċivili li għandha dan il-mekkanizmu automatiku kulħadd jgħid isemmi din l-arma tan-nar, però jkolli ngħid illi fija nifisa mhijiex arma tan-nar li għadha sekk popolari mal-kaċċaturi, però għalfejn toħloq inna problema. Għan nipprova nurikom għalfejn din toħloq inna problema il-slides tiegħi mhux qed jaħdmu sew issa tistgħu taraw li skont il-proposta din l-arma semmi awtomatika li hija simili ħafna għall arma automatika ħad tispoġġa taħt il-kategorija A. Minħabba illi estetikament hija simili. Iżda dak li ħajġu li taħt il-kategorija A ħna ħajkonna inkluż. Mekanizmu semmi awtomatiku illi ħajkun simili għall-armi tan-nar, mekanizmu li hemm fl-armi tan-nar li hemm fil-kategoriji B. Ġifieri daqwada jkollna rabta bejn dawk l-armi tan-nar li huma projbitu dawk li mhumiex. Jiena kolli ngħid li mħasseb illi dawn illi qegħdin palissa fil-lista tal-kategorija B li għandhom l-istess eh, makkinarju semi automatiku jistaw daqqa waħda jisiru kol armi tannar projbiti u li jistaw jitneħew b'daqqa waħda u jitnaqqas l-aċċess għal-jom minn tal kuċċaturi aħna nixtiequ li niddefendu l-armi tagħna li għanna fil-kategorija B għalhekk qegħdin noħorġu bi proposta minn naħa tagħna minħabba li l-Kummissjoni qiegħda tisqal il-problema hija marbuta mal-possibilità li tikkonverti armi tan-nar awtomatiċi f'armi tan-nar semi-automatiċi għalek fil-fat oriġinarjament inħolqu dawn il-kategoriji differenti termit. tanna raħna qegħdin nipproponu l introduċu standards ta' konverżjoni komuni ħal niżguraw li jekk kuna hemm arma li tkun mibdula f'arma oħra f'dak li intixaqs il-mekkaniżmu tagħha, da ma jibdirx il-kategorija mod ehm, Anzi, l-bidla fil-kategorija s-srib tal-imot li ma tkunx tista terġa tibdela il-kategorija. Ġifiri, Jiena naħseb illi fil-fatt għandna nqogħdu attenti ħalli bekk ma nkunx nistgħu nerġgħu nikkonvertu lura l-armi tal-ar semmi awtomatiċi għal awtomatiċi bissi. Aħna naħsbu ta' fejs illi dan jara fuq ukoll it-ħassib ta' sigurtà fuq l-armi tal-ar semmi awtomatiċi kellna wkoll ħafna inkwiet u tħassib fuq il-beħ online. Skont id-direttiva dwar il-komunikazzjoni b'distanza u l-mezzi ta' komunikazzjoni b'distanza aħna qegħdin naraw illi dan din tibta beħ ma jirrikjedix il-preżenza simultanja fizika. Nista' naħseb illi dan hija timur kontra l għanewlin ta' direttiva u naħsbu li mezzi oħrajn ta' beħ distanza bħal per eżempju permezz tal-email, permezz ta' telefonati, diskussjonijiet, jistaw ikunu koperti bil-kategorija ta' reati kriminali. Iva, Signor President, ħanaġġel kemm jista' jkun, ġifiri. E kif għal sur koferati, il-fejs huwa favur il-kontroll strett tal-autoritajiet fuq il be fuq l-internet, ġifiri traċabilta u l-kontrolli minnaħa tal-autorità għandhom ikunu garantiti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nżommu il-beħ online legali għal ċittadini. Iżda naħseb li fid-direttiva rridu nifukaw fuq id-darknet u mhux fuq il be fuq l-internet online, ġifiri ħata Parlament Ewropew għanna nħedġukom ħata fejt nħedġu l-Parlament Ewropew sabiex tevitaw diskriminazzjoni ta' grupp speċifiku ta' utenti bħal kaċċaturi u dawk li jużaw daw l-armi tan-nar għal nies sportivi meta intom konsidraw l-uż leġismu tal-beħ online. Għal din raġuni aħna nipproponu li nżommu ma' leġizlazzjoni li għandna bħalissa Fissa moderators, moderaturi tal-host tal-armi tan-nar dawn is-silencers. Id-qal li minħabba li dan ma jaffettwawx il-mota kif taħdem l-arma ta' nar dan mhumiex qegħdin jippreżentaw l-ebda periklu. U għal raġuni dawn is-silencers mhumiex ħajkunu konsidrati bħala partijiet essenzjali. 20 sekond oħranti, kiva, fuq il-ħazna, mela fuq il-ħazna ħna nafu li dan u element li was semmi fil-proposta mhux diskuss fid-dettal aħna naħsbu illi fuq il-ħazna sigura taħt tal-armi tannar ta' kategorija u be rridu naraw li dawn l-armi tannar ikunu mażuna tal-imot li jeskludu li jkun hemm aċċess għal dawn l-armi tannar minn nis li m'għandhomx il-permess, ġifiri għandu jitħalla fidejn l-istati membri illi jsibu l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nirregolaw il-ħazna ta' dawn instrumenti u anka jiena naħseb illi anka fid-direttiva li għanna bħalissa dan għandu jkun kopert permezz tal-prinċipju ta' sussidjarjetà li għandu jitħalla fidejn, jħalli fidejn leġizlazzjoni nazzjonali dwar il-mod kif aħna nistgħu nirtiraw il-permessi u l min għandu jista' jkollu il-possess il-konklużjoni taħna diġa batnihomkom, jiġifieri nista' nieqaf hawnhekk. Skużani, ma nistax naqtallek il-mikrofonu li l qed tirrepreżenta 7 miljun kaċatur nixtieq dan numru jkompli jżid, però jien naħseb li l-membri għandhom ikollhom biżejjed ħin sabiex eh, jisaqsu mistoqsijiet anke l-Europol. Ġifieri jiena nixtieq nara li l-membri huma kuntenti li aħna ħa natu issa possibilità l-Istitut ta' Riċerka ta' Stockholm sabiex jitkellmu anke lill-espert tal-Europol u naraw jekk kif dan ħin sabiex jisaqsu u jikkumentaw il-membri. Is-Sur Dr. Ian Anthony mela mill-Istitut uh, ta' Riċerka ta' Stockholm. Bat is-Sur Kapinka mill-Europol. Nitlob skuża rapporter tal-Libe ma staċ tibqa' hekk iżda kellha tivvot tmur sabiex tivvota fis-sitwazzjoni turkija Thank you for the opportunity. Grazzi tal-opportunità li se n-prova nipprova inqassar kemm niflaħ il prezentazzjoni sabiex ma nirrepetix dak li ġa għal. il tħassi principali huwa fuq id-dimensjoni ta' sigurta u riskju ta' sigurta b-motoristiku, u neħdu konsiderazzjoni uh, eh, Eh, il-forzar tal-liġi brabta mal l-użu tal-armi tan-nar. Il-kwistjoni eh, ta' ċess għall-armi terroristi hija parti mid-diskussjoni ma' parti biss mid-diskussjoni. Meta titkellem għal komunitajiet ta' forzar tal-liġi jaraw li fil- eh, kontest kriminali hemm iktar talba l-armi, speċjalment armi kbar, u fejn saru studju tal membri indikaw illi rati dak li jinsal Eh, omicidi fuq eh, bl-armi tan-nar huma aktar baxxi minn omicidi oħrajn. Titqis sanka l-utenti kriminali mhux dejjem huma uta minn kwistjoni ta' sigurtà jistgħu jaċċettaw armi ta' livell aktar baxx. U tista' tara li fil-fatt il-kwistjoni ċentrali tkopri kategorija iktar wiesa eh, mill-armi semi automatiċi li ħafna drabi nifukaw fuqhom, nifukaw ħafna mill-attenzjoni tagħna fuqhom. Fuq armi semi automatiċi ħafna mill-enfasi titpoġġa fuq il-konvertibilità u aħna maħniex ċerti dan u il-punt ċentrali brabta ma' sigurtata ta' armi auto semi automatiċi li rridu li neħħu l-aspetti li għamlu għom attrenti daw l-armi, anke jekk hemm disponibilità ta' daw l-armi, għanmi semi automatiċi kunu eh, l-xorta l-armi preferuti tal-kriminali. Eh, se kollok naqas ta' munizzjon u skarsi ta' fossu għadem nefukaw sabiex nsibu dawk l-aspetti ta' armi semi automatiċi li jistaw inaqsu l-attrenza tagħhom lill-utenti kriminali. U għonek ħafna minn dak li rrit najt ġoġi kopert fil-prezentazzjoni mill iktar kmini. Għafna rekomendazzjoni t-ismani għamlu ħafna sens. L-iktar punti komuni, l-iktar armi użati mumiex armi semi automatiċi imma eh, affarijiet insibu barra mill-ambitu eh, tal-regolament u domanda għal dawn l-armi hija minħabba l-anonimità tagħhom diffiċli titraċċhom u faċli tirjattivhom jew tibdilhom. iġifieri il-fatt li faċli tibdilhom eh, jagħmilhom iktar attrenti. Raġunijiet eh, ħaġa tista' tiġi deattivata, xaġa li tinżu ma tista' ma tibqax Fuq attiva xaqnajt jew nisaq fuq żewġ punti l-ewwel Kolin Kolinko standards komun adottati m'għandhomx ikunu aktar baxxi mi standards nazzjonali preżenti. L-standard armonizzat mandu ikun skuża għal pajjiżi individwali sabiex jollu limiti minimum pajjiżi fejn deattivar wasin għamnu mal-erda ta' armi. Imma wieħed ma jarawx ħtieġa għal dizattivazzjoni. De armi dizattivati mhumiex attrenti għal kolletturi, kollezzjonisti u jżommu l-karatteristiċi oriġinali kollha tal-armi, standards komuni m'għandhomx baxxu standards nazzjonali. Records ta' armi dizattivati għandhom jinżommu permanent fil-database tal-komunitajiet ta' l-forzar tal-liġi għandna eh, kazijiet fej armi dizattivati jintużaw għal daqstant il-records li huma importanti għal kienet aċċeċabilità. Raġuni oħra għal fejt dawni għabar il-sistema u li għat ma jġu klassifikati bħal ċivili. Ġa kellna prezentazzjoni dwar replikas armi li ma jisparawx eh, balal kif suppost u armi li jisparaw balal ta' veloċità baxxa. Hawnhekk il-punt ċentrali u li da kollu jista' jinbidel farma vera u propja minn diċit isfala replika u dinja loġika tal-proposta li t-sir mill kommissjoni da kollu li jista jintbiddel għandu ġi trattat pal arma. Pariri ta' esperti għajdunna li bif teħsib kollox jista jġi jimbiddel farma u riskju u marbut ma li nifmu standards għandhom jeżistu ta' xista jitbiddel faċilment farma tan-nar. Hemm ħtieġa daqstant tal-iżvilupp ta' ftehim komuni ta' liema fatturi jagħmlu xi ħaġa li tbiddel farma wkoll għandna nifhmu x'numa l-standards applikabbli niżguraw l-izbotibilità ta' komponenti essenzjali li bżonn għall konverżjoni huma parti mill-standards li nifokaw fuqhom. U fuq dan nifokaw standards komuni dwar il-konvertibilità ta' dawn l-armi. Grazie. Robert Krepinkom il-Europol issa. Grazzi Robert. Grazzi Signora President. Kelli wkoll prezentazzjoni lesta, pero jekk mhix eh, lesta nislam l-intervent qasir minna eh, l slide taqt nibda prezentazzjoni ta' nofs minuta ta' Europol sabiex ma jkunx hemm noqqas taftim fil ġejjini Europol, xolna u nappoġġaw l-Istati membri fil-prevenzjoni u fil-ġlida kontra kmet organizzata b'dimensjoni transkonfinali. Għal sentejn issa konna qed kellna tim dedikat għal produzzjoni ta' armi tan-nar u l-kummerċ tagħhom. Dan bħala dejja preliminari kif rajna f'dawn is-sentejn il-mandat tagħna kien wis limitatu issa qed nespandu mandat tagħna anka l-splussivi prekursuri għal-mizar eh, u anka CBRN. Għamlu ċi slide sabiex nuri aħjar eh, l-argumenti tija jektar nuqatintikom stampa dettaljata. Nuskuza ruħi prezentazzjoni biex taħdem għis-suppost. Tajib, Iva l ġenerali ta' suspettati li nsabu database tagħna b'rabta ma' traffikar ta' armi, nistgħu naraw illi l-ebda stat membru mu esklus mill-fenomenu. Se naqbes del parti għaliex diġà semmit, jiena fassalt il-prezentazzjoni tiegħi fuq armi disattivati jew riattivati bist affarijiet għandhom x'assu ma' traffikar, barmi militari minn zoni ta' gwerra u zoni oħra diffiċli. Is-sorprendina kien li l-ewwel sibna każijiet ta' kumpaniji minn ċertu stati membri illi kien qed ibijaw apparentement armi dizattivati li ċertu xerreja ċertu parti tal-Ewropa u dawn l-armi ġew t mill u bħala organizzazzjoni forzata ta' liġi rġajna s-sottotajna l-armi l-ura del-kumpanija u l-kumpanija kienet kumpanija leġittima kollox kif eh, suppost imma rajna kif il-bejħ zdiet dil-kumpanija u kif kien diffiċli għalina li nistabilixu mid-ġejt il-mod kif daw l-armi intbatu fejn għandhom jintbatu, dokumenti marbuta maħħom u dan għal infurzat tal-liġi kienet ħazda, għana napoġġaw il-kommerċ legali, napoġġaw anka gruppi kolla rappresentati hawnhekk kellum, kulħadd għandu ġriet isemma leħnu, mhux qed nipproblematizza dil parti ta' l-istorja, nipprova biss nitkellem fuq diffikultajt ikonna għanna, x'qed jiġri b'dawk l-armi li jistaw skont l-esperti tagħna jiġu attivati minn ġdid u jintużaw reati kriminali. U biex ma najdu xejfu terrorizmu wkoll. Dawn kienu dan kien traffikar fl-Ewropa mbagħad għandna xogħol komuni mal-Stati membri, skambju ta' informazzjoni magħhom u tlabnihom janalizzaw l-affarijiet u kulħadd għalinna illi kenna kazijiet ta' armi riattivati ma' kriminali perikolużi u ensadda ma' sibnix li dan huwa possibbli. U dawn huma l-estensjonijiet u għal darba oħra din hija kompanija waħda li trattar aktar armi li eh, jisparaw fil-vojt u koll, għax xaqna la l-intervent għasir tijaj, sabiex kont t tistaqsu mistoqsijiet. U bekk nitturaw l-affarijiet għall-industrija, anka għal-fini ta' użu leġittimu tal-armi, li għet namelu jien li nsejja iktar strutturi u aktar opportunità dan il-forzar tal-liġi namlu xoħalna kem para prevenzjoni u anka fil-parti investigattiva. Ġala darba, ikonna investigazzjoni fuq grupp kriminali illi qed juża armi illi jinstraw b'dan il-mod. Kif deskritt? And of course happy to answer any questions. So in theory now is the time Wasal il-ħin issa illi tibda l-qata koordinaturi Tajjeb għal-koordinaturi jek neħdu kwart oħra. Għaw ħafna u nofsija. Mistin 15 minuta. Men għandu mistoqsijiet. Mela, għan staqsi mistoqsija l-ewel? ma tantx nista' nifhem din it-talba li jkollna standards fuq konvertibilità għaliex. Nanna flija kustin reali ma taħt id-direttiva preżenti illi mhux se tinbidel għacħar ċar taħt artiklu wieħed illi jekk xi hija arma tan-nar tista' titbiddel farma jekk ma tkunx jekk xi jekk ħaġa tista' titbiddel farma mela hija arma. Fil-kategorija ta' din l-arma din hija ċara taħt artiklu wieħed. Għadha san nista' nifhem għalfejn għandna jkollna pożizzjoni b'saħħitha fuq diżattivar u li nsaħħu l-istender ta' diżattivar sabiex xi ħaġa diżattivata tkun neutralizzata Imma kif ninterpreta l-liġi jien l-attivitajiet ta' dil-kumpanija Slovakka hija legali għaliex kienu qed jibbijaw prodotti li setaw jimbidlu farma tan-nar għal daqstant kienu illegali. Nikla l-mistoqsija tiegħi. Imma senat il-kelma minnu fih l-Anna Marija Kurazza Bilt. Grazzi ħafna. Viki, inħsab din l-aħbar tal- polizija, polizija belġana midruba. Li rappresentanta fejs, eh, xtaqt nsaqsiħ il- fuq il-pont ta' resemblance, irridu nkunu aktar ċari fid-direttiva li mhix l-apparenza ma' sostanza li huma importanti, sostanza tal-arma u dal-punt ressaqni qudiem il-Kommissjoni. Il-Mislieta Ġentrali għal Europol li prezentajtu kien tal-bidra għal l kena xaqsam iż-żieda reġistrata u x'qed tagħmlu eżattament tażbu l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri ja biżejjed u li għandna fid-direttiva huwa adekwat f'termini ta' l-aspetti transkonfinali l-kwistjoni ta' xaġa legali ssir illegali. Għaliex fuq dan irridu nifukaw. Inseħ membri ta' komitat l-ewwel, sostituti u membri oħrajn iktar tard. Andreas Schwab mbat Pascal Doran. Iva, grazie, Sinu President, Un tiżoċ mistoqsijiet. L-għannet eh, nxġess mistoqsija l-reprezentant tal-Polizija Belġan, Belġana, illi kien kritiku ħafna fuq il-mod ta' kif aħna qegħdin niskrivu l konġetti u l-mod kif aħna qegħdin niddefinixxu anke l-armi tal-gwerra fil-liġi Ġermaniza hija xi ħaġa illi hija vaga wkoll. Tista' tikkonferma li fuq il-livell tekniku dawn definizzjonijiet ma għadmux u anka l reprezentant tal-organizzazzjoni Face. Inti tkellimt fuq eh, l-armi tan-nar awtomatiċi. Tista' tgħidli għalfejn l kaċċatur għandu bżonn dawn l-armi tan-nar automatiċi, grazzi. Calderin. Oui, merci Madame la Présidente. Très... Merci Madame Malay. Nawennet nixtieq ingrazzja wkoll l-Interpol u l-Polizija Belġana tal-li qegħdin hawnhekk biex nagħmlhom mistoqsija. Importanti din mistoqsija. Jaħsbu li l-fatt li hemm leġiżlazzjonijiet differenti fl-Ewropa hija ta' natura li qed taggrava il-possibilità ta' intervent għaliex il-kwistjoni li aħna jidna nagħmlu nfusna mhijiex dik ta' sussidjarjetà għaliex dak kumbat għandu hija xi ħaġa janxaqsam tal-pajjiżi. Imma fuq livell ta' Kommissjoni għan nippruvaw infissru il regoli fuq livell Ewropew li jistgħu jiffaċilitaw ix-xogħol tagħkom għalix huwa ovvju illi jina nifhem illi mill-drittijiet ta' interessi personali tal sportivi u nisa li kacċaturi ġun musa improvaw nikastigawhom laqas imma it-traffika tal-armi traffika tal-armi qed ruħu u għaddej u allura ovvjament iżida fil-neċessità servizzi tal-polizija biex jaħdmu fuq diskussjoni hija importanti wkoll. Allura nixtieq nkun naw jekk nistgħux ifokaw fuq leġiżlazzjoni differenti jekk jipon jew mhux ta' problema jew l pulizija. So um, Jussi Alohaho. Thank you, Chair. Grazie, President. Wieħed mill-punti kontroversali ta' direttiva hija proposta li projbixxu ċertu tip ta' skubetti semi-automatiċi. Il-Kummissjoni nifisa tammetti li l-apparenza, il-kidur l-apparenza mhux soddisfaċenti u kien hemm suġġerimenti li minflok nistgħu nipprojbixxu nirrestrinġu ċertu aspetti esterni bħal pistol grips, muscle brakes, ventilated hand cargs kollha ksibil stocks, eċetera, eċetera. Dawn l-armi jintużaw sens wiesa fil-sport, speċjalment dak prattiku u disciplini simili li ħafna jihdu zbal fih pal aspetti militari ma fatt aspetti li tejbu l-organometrija u l-effettività ta' arma. Preċizjoni hija importanti għal fil-qasam tal-isport fil-waqt li huma nqas relevanti għal kriminal jew terrorista kellim kellem fuq il-possibilità nillimitaw il-kapacità il possibilità limitaw il kapacità il l 10 sa munizzjon, ma nafx jista' jinkiseb minn dan però. Numru limitat ta' kapacità olja, anka hemm diversi armi fl-idejn ta' din it-tip u jekk ikun hemm proibizzjoni, proibizzjoni fuq uh, ċertu eh, magazin se għet jista jixtri l-armi, eh, dan fisser nistar nisidur għal-ħujinet. Xkubet ta' kom hija iktar perikolużi jew inqas hemm ċans tintuża f'reati kriminali jekk għandix aspetti pal pistil grips, aspetti militari. Fuq eh, xkubet TB7 fil-reati kriminali li hija mistoqsija importanti ħafna. Thank you. Si? Jens Benson. Uh, thank you, Chair. First of all, let's see. Ninġej pajis, liġijiet ibsin tal-qasam. Nara ftit valur miżdud fil-proposta mill-Kummissjoni. Imma hemm u wkoll fuq dizzati ta' armi. Mistaqsija tiegħi li Rapoli AK-47 illi huma fost l-armi illi jidru attivati wara diżattivar ċat mill-panel li jistajdinna kem tiraturi eh, fl-sport u kacċaturi se jiġu affettwati minn del proibizzjoni fuq armi semi-automatiċi. Thank you, Grazie, Jens. Mistoqsija simili għal dik illi tressaq fl-ewwel round u nittam l-Kummissjoni kollha l-opportunità li twieġab. Il-rapportari tal-Libe Sinra Valero, mm, t tagħti kummenti minn ħadaħħa? Svenska so. Uh, iva, se nitkellem biż-Żvedis. Naħseb tajjeb eh, tilbsu headphones tagħkom tispeċini li ma stajt ċinkun hawnhekk għad-dibattitu kollu kien hemm vot importanti fuq it-Turkija u ħadna fija sija biex votajna fuq dar rapport. Din hija mistoqsija diffiċli, hemm ħafna sentimenti konfringenti hawnhekk u diffiċli tieħu pożizzjoni fuq xi fisser illi qegħdin situazzjoni fejn jidher li hemm bżonn ta' proibizzjoni fuq l-armi kollha u li tista' tkun implementabbli. Il-kollega mill-Finlandja tkellem dwar ir-rivisti u din hija ħaġa li xogħol identifikajt bħala problema l pulizija qiegħda tindirizza dawn il-magazines kapsitelhom ma' problema meta jintużaw allarmi il-ħsina u mill utenti ħsina wkoll. U fuq dan xtaqt iktar informazzjoni, blima mod nistaw noħolqu ġestjoni tar-rivisti jekk dawn huma problema diffiċli meta niġu għall tikket jaru ġa hemm ħafna llum minnhom da rivisti. U nistgħu nixtru ħafna affarijiet minnhom da rivisti wkoll. Il-rivisti jekk nindirizzawhom nkun qed nindirizzawa tassew din il-kwistjoni ta' sigurtà. Grazzi. L-aħħar mistoqsija minn ħati fuq ir-rivisti nirrepeti li għandi rispett siħar polizija belġana u ninaqat mal kollegi illi selmu l-autoritet belġani u xol siwi taħom sabiex aħna kol nkunu mħarsa. Fuq rivisti ħatma semma 3D printing jew l-abilta il għati falsifika xaħġa u tamiranzi u mill-nista nifem il-rivisti ikun eh, pjott tos faċli falsifika li tikkontrolla l-armi tan-nar permezz tal-kontroll ta' rivisti ma jidhirlix li għalija jina minni esperta vera ma ma nasibx li din hija soluzzjoni ideali. Għax mm, kien hemm minnu rin rivisti u qalu li li din ħaġa li ti tifalsifika. Jekk tindirizza ir-rivisti ma nafx insolvu xi problema frankament l-organizzazzjoni ta' kaċċaturi forsi joħorġu b'soluzzjoni nilimita forsi l-armi mibjuwa fuq il-rivisti forsi taħdem ma li tqisom bħala komponent essenzjali mhux korret L-esperti forsi jekk ġobhom. whichever order you wish, maybe in reverse order. Europol first. L-esperti jizda nibdew forsi bl-ħar kellim l-ewel, Iva mela le, tajjeb, toġobni l-idea jien. Rappresentant tal-Europol. Iva, inti għed li jekk dawn l-armi tan-nar deattivati jistaw jirġaw ikunu attivati xorta waħda din tista' tkun ikkonsidrata pal arma tan nara għalhekk għandna ċertu problemi. Issa jina għażilt l-eżempju ta' Repubblika Slovakka minħabba apposta minħabba li aħna kellna kooperazzjoni tajba ħafna ma' Repubblika Slovakka u naħseb li verament nixna u progress magħhom. Mhux l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kienu voluti f'dan il kas però kien hemm bosta kumpaniji f'Repubblika Slovakka li kienu fost l-iktar kumpaniji li kienu għedin bejħu dan it-tip ta' tan-nar għalhekk aħna kellna grupp ta' ħidma fl-Ewropa kollha li verament kien qiegħed eh, jieħu azzjoni tajba ħafna wanka fil-fatt l k 47 kienu fost dawk l-armil ta' nar li kienu qed jerġgħu jkunu attivati. Għandkom minuta intom il-bqija tal-esperti Iva, xtaqt nieħu l-opportunità sabiex nindirizza l-kwistjoni tal-possibilità li tikkonverti arma f'arma oħra il l-mekkanizmu tagħha minkejja li li ġija ċara aħna nafu li fir-realtà li din il-possibilità li tikkonverti l-armi tan-nar hija realistika ħafna. Naraw li ħafna minn l-armi tan-nar illi fil-fat ikunu voluti f'rati kriminali ta' sparar, ikunu armi tannar konvertiti f'armi semma automatiċi, ġifiri aħna rridu naraw jekk ikun xemm il-materjal illi fil-fat ikun qed u jew nkella ċertu karatteristiċi ta' dissin tal-arma tan nar bħal barrel, aħna rridu naraw jekk kemm xi eh, karatteristiċi li permettu li jkun hemm arma tan nar li tkun deattivata mingħajr possibilità ta' konverżjoni ta' din l-arma. Jekk l-armi tan nar fil-fatt eh, hija konvertita dan ma jfessirx li dan jistgħu ikun passibli mingħajr ma reġistrazzjoni skont li jiva din hija xi ħaġa li qed tiġri ta' kuljum. Allora stati mebru mhux qed jimplementaw leġiżlazzjoni tajba, mod tajjeb, fejsik jogħġbok. Iva, grazzi, jina ħan wieġeb l-ewwel dwar il-mistoqsija għalfejn il-kaċċaturi għandhom bżonn daw l-armi tan-nar semi awtomatiċi minħabba Il jista' jkollhom iktar minn żewġ rounds u skont id-direttiva ta' l-asafar jista' jkollhom tlet eh, rounds ta' eh, Bala li jistaw jintużaw, aħna mux għad nitkellmu fuq 20 jew 30 dejjem l-armi tagħna li jintużaw għal-kaċċa. Iżda l-animali il-gbar għandhom bżonn dan it-tip ta' armi tan-nar kultant ikunu eh, animali perikolużi bħal l-orsijiet fil-Finlandja natu kas fil-kaċċa fejn tkun kaċċa fuq animali li jiġru malajr ħafna għandek iktar minn opportunità waħda u anka raġunijiet ta' eh, Eh, protezzjoni ta' drittijiet tal-annimali, inti ma trix tispara fuq u tħalli ħimud bil-mod u titolqtu eh, sabiex toqtlu bażikament. Qed naraw li jem ħafna u armi tan nari li qegħdin jużaw il nisa u anke n-nisa <laughs> nies b'diżabilità. Jiena m'għandix ċifra, però din hija mistoqsija naħseb li aħjar weġbu għand kummissjoni. U fuq il-mistoqsija tal-magazines. Aħna naħsbu illi dwar il-magazines għalet il-Senjura Ford dan mhuwiex parti importanti tal-armi tal nar iżda jekk ħajkun hemm ċertu restrizzjonijiet fuq il-possess, forsi nistgħu nevalwaw illi jkun hemm persuna li għandha liċenzji li għand bżonn sabiex jinħarġu dawn l-armi tan-nar. And um, Mr. Stassen, do you have any more? Sur Stassen, Signora. Sur Stassen. Kummissjoni forsi jekk is-Sur Stassen m'għandu xejn xi jżid. Ma ma nara ma xi punti essenzjali. Ovvjament jipperdi tal kulħadd id-dossier u s ħafna interventi saħqu fuq l-importanzi ta' traċċabilità tal-skampi ta' informazzjoni u dan kollu essenzjali imma dan musser taħdem jekk id-data mhijiex disponibbli. Li jfisser illi jekk il-proprjetarji tal-armi irrid ikunu fid-direttiva, tempju il-kollezzjonisti u s sidien tal-mużew, li huma palissa l-barra mid-direttiva, jekk dan jibqaw hekk, Mela, din sistema ta' skambi ta' informazzjoni għad tkun xorta limitata ħafna li l-informazzjoni iġ fis-sistema. Il-trassabilità hija traċabilità hija importanti anke minħabba kien tisir reat, inti tista' tinter il-katina kollha biex tara minn fejn ġiet l-arma u inti tkun se tidentifika mill-qattil. Allura, xinti u kol trid kemm jista' jkun buttar li tidentifika minn qattil imma tevita li dan jirġa dan jaqtol. Barra minnek eh, mċertu mużawijiet, per eżempju tostan kant Kantner per eżempju li huma pubbliċi li huma l-barra mid-direttiva ġifiri problema ma ma jom. imma mbagħad tista' fuq l-armi antiki dawn eksklużi minn dan komplikazzjoni ta' direttiva. qed nitkellmu dwar it-trattat tal ġusma uda, jiġifieri dak li jiġa qabel id-dirsiva tal 1999 u design ma ma joċ ma u effettivament aħna nafu illi il-mużewijiet għandhom vokazzjoni soċjali, mlad soċjali u edukattiv, nafu, u għandhom nkunu flessibli fuq dal-kwestjonijiet u aħna naqriktar pero noqodu lura mill-kollezzjonisti privati aħna mhux qegħdin naraw għaliex dawn għandhom id-dritt illi jkollna armi militari attivi. Inħassu li kollezzjonisti għandhom ikollhom l-istess dispożizzjonijiet bħal atleti u sportivi u il kacċaturi il kacċaturi dawn għandhom dritt tal-erba forsi ħames balla, balal u ġviri mux problema fija di skont id-direttiva. Għal atleti jena arta komplikata, nafu li kategorija B miex ċara u rridu nċara u kriterji u rridu diskussjonijiet. U fċerti kategorija nsibu koll Karashnikov, għawnek li ju maħtu post armi militari li jgħal biex jitlu u jaqtlu u mux biex jisparaw għal-gost. U Eh, minn dek M6 eh, rajf, eh, xkubetta M6 per eżempju kol li taqa taħt kategorija li u kol irridu nċaraw ta' tamet fejqa fil-qaffas ta' direttiva. Fuq il-dibattitu automatiku semi automatiku. Aħna smajna ħafna biex nejdu li u bizzejet u li kollok il-kriterji biex t-trasforma dan il-automatiku l-għalina ma tamiex sensi għalix il-massakri kollha li aħna eh, rajna saru bħabba b'semi automatics. Grazzi. Again, the question that was Nista' nerġa' mistoqsija lill-Kummissjoni, mistoqsija li kienet tresqet minn żewġ kollegi, kategorija B7 tal-armi tan-nar illi aħna nafu illi għas soġġetta għal permess. Wallura allura li l-autoritajiet jafu kemm hemm minnhom daw. Intom bivet wieħor kemm taħsbu illi hemm minnhom dawn l-armi tan-nar u kemm minnhom ħajkunu projbiti allura u x'taħsbu fuq il-kwistjoni tal-kumpens din kienet il-kwistjoni li jiena fuq għax taqt insaqsi lill-kummissjoni. Sewwet ngħid ġifieri kemm minn dawn l-armi tan-nar tat-tip B7 inħareġ permess għalihom ġifieri kemm minnhom ħajkunu projbiti u x'tip ta' kumpens ħajnata għal dawk li għandhom dan l-internet. numru preċis tal-armi mhuwiex magħruf. Għad ah, nistaqsu għasta ah, taqsejna ħafna stati membri ma manix l-informazzjoni mhux xridu ħażina tal-istati membri ma minn minħabba definizjoni ħażina li hija fid-direttiva attuali fuq il-kamp ta' applikazzjoni fuq il-B7 fuq kasifika, Allura l-ewwel jridu nafu x'inhuma x'inhu projbit qabel ma jkollok ċifri. Sista ma jistax ikollna ċifri xjentifiċi aħna nistgħu ntukom. It-tieni mistoqsija fuq il-kompens iva dinja marbuta mal-ewwel mistoqsija ċifiri aħna ma ħnafux kemm hemm l-ammont eh, ta' kompens ma jistax jiġi kalkulat. Element ieħor huwa li neżaminaw għabent kemmu fuq il-kompens li naraw illi kunem miżuri ta' tranzizjoni illi nistaw niddeċiedu permezz tal-Konsilu Parlament Ewropew u illi nistaw nevitaw il- li kunem di problemi tal-kumpens. Grazie.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 illi kunem iktar tuġbit surfjelna nasib mis-sosjatijak mgħriċ imwiġba iva, nasib dak kien fattur interessanti, u nasib illi il-kommissjoni għamlet din ir-rabta tal-armi semi automatiċi li kienem u nixtieq insaqsi fil-fatt jekk kellhom xi idea tal-istatistika din kienet mistoqsija li smajna minnaħa ta' żewġ kollegi u allura jiena xtaqt inkun naf x'inija din ir-rabta u intom x'tip ta' problema tixtiequ ssolvu permezz ta' kummissjoni. Iva, din kienet mistoqsija li kienet imresqa minn numru ta' kollegi. Iva, sfortunament hemm rabta bejn is automatics illegali u ir-reati. Per eżempju, 78 zazuħ zazuwa li nqatlu fin-Norveġju s-snin ilha minn dan is automatic li kien inżamm illegalment. Hemm ukoll uh, eżempi oħra, kien hemm massakru fir-Renju Unit, fil-Ġermanja u kien hemm ukoll massakri dej Pariġi, dej Pariġi, dej Lotzen u kien hemm ħafna mewt eh, eh, persuna l-fawmejta minħabba dawn il-massakri ta' minn dawn it-tip ta' xkubetti li ħad eh, inkisbu mod illegali. Grazzi. Can I Thank our experts again. We will Nishtiq nerġu ringrazzja l-esperti aħna ħarres u l-emendi għal-rapport għatem numru ta' mistoqsijiet li għadhom pendenti illi ċerta illi aħna ħan verifikaw permezz tal-votazzjoni. Ringrazzjakom il-koll.